Uh, ladies and gentlemen, I wonder if uh, I could invite you. Signori, nistidinkom biex sibu postkom. Naħseb li issa kulħadd qiegħed taw tajjeb kun nibdow. Għanisimaw minn il-kollegi minn Parlamenti Nazjonali nil nilqakom il kolmana għonek il-lum għal dan ismieħ Skużawni jekk forsi poġġejnikom lur fuq lura tal-kamra, imma jekk eh, namlu xie waqfa qasira, nkun nistaw naraw ikun xaw il-postijiet vojta u u tiġu dim. Nishti nejdilkom ukoll li palissa għaddejja l-web stream. Tistaw taraw il-kameras u kull darba li intom tixelu l-mikrofon b'mod automatiku il-kamera tiġi fuqkom. Naħseb diġa tafu li għanna u kol traduzzjoni bil-lingwi kolla, ġifrin tom tistaw tesprimu ruħkom bil-lingwa ta'kom u ovvjament tisimaw u kol il-lingwa il-sim pajiskom. Inaħseb veru tajab li għanna 22 membru minn 11 il-stat membru. L-ewel darba li għanna ma' u koll xi kollegi mill-Parlament tan-Norveġja. Ovvjament Norveġja huwa membru sħiħ tal-suq intern u timplementa direttiva ta' servizzi. Iġifiri tajjeb li anki norveġiżi edin mana biex nkunu niddiskutu l-affarijiet li jinteressawna u li jinteressaw li l-kom il-perspettiva ta'kom. Il-Komissarju Michel Barnier li huwa responsabli mill-suq intern li ovvjament dan il-Parlament approva fifrar, se jiġi l amana aktar tard u trasposizjoni ta' direttiva um, ovvjament huma responsabilità tiegħu jiena nisab perswas li u um, se jkellimna jtina uh, jedinna ftit fuq x'inhuma l-affarijiet u aħna wkoll inna nistgħu nagħtuh rapport tagħna. Biex um, nintroduċi il-suġġett Nishtiq nil-amana l-Evelyn Geffart li edha fuq ix-xaluk tiegħi kienet ir-rapporter għad-direttiva tas servizzi u i kienet maħtura tagħmel dan ix-xogħol fl-2003 jekk niftakar so. Niftakar so għaxina kont ix-shadow rapporter dak iż-żmien. Issa sirt jiena il-president tal-dan il-kumitat għal-grupp politiku SND. Imma isna unek ninsabu tim li nisnilna nafu l-xuxin u wilna nikkollaboraw l-xuxin. Sinjurek netti responsabli li verament meċxiet id-direttiva u kienem dik diskussjoni u xol kollu sal fil-parlament fuqa. Għalek, aħna nishtiqu nisimaw lilkom tejdunna ftit fuq il-proċessi parlamentari fl-implementazzjoni tal-fitħul fis-seħ tal-direttiva tas servizzi il-review u anki l-evaluazzjoni reċiproka bejn il-gvernijiet ta' dak it-tibdil kollu leġislattiv għaddej bħalissa, bħalissa stess, u sejtlu fis-seħf sa l-aħħar tas-sena, intom forsi diġà rajtu l-proġetti li jsiru għall points of single contact, ġifri l-informazzjoni għall kumpanniji eccetera. Ġifri hemm ħafna affarijiet li naħseb intom tistgħu tqajmu minn ma tqotu tiddejqu xejn. Dalodu ġi konfermat kont war rapporter għal komitat biex isir l-ewwel rapport dwar it transpozizjoni ġifri hawnhekk għandna l-okkażjoni biex inkomplu wkoll fuq dan is-suġġett. Dak li nagħmlu s-soltu il-regoli ta' proċedura huwa li peress li aħna dejjem nippruvaw nisimgħu lilkom, jiena se najjat il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali naħseb li għandkom il-formuli biex tistaw tuħom na jek tridu titkelmu, dan tistaw tamlu ovvjament, għalek jina nistiden żewġ membri ta' Parlament Nazzjonali u nistiden il-Kumitat tiegħi stess biex Eh, jirribattu bekk nistaw jkollna ftit nibdew id-dialogu. Evelyn Geffard forsi tibda billi tispjega l-edeja ġenerali li nishti u li l-lum forsi niddiskutu. Għaxi, verament per iktar persuna ntiża fuq suġġett. Mela, dak li jett u li namlu nishti u li nispiċċaw fis sitta u nofs. Forsi namlu waqfa kafe fin-nofs tal-nofs tal tal nofs tal nofs tal nar naraw kif nkunu għaddejjin. Ejja nisimaw il-Levlin biex anki tispjegana ftit l-agenda tal-lum. Fidejk, Levlin. Nirregrazzjak, Sur President. Kollegi, jiena naħseb li illum lum qed niltaqgħu għallaqa importanti fejn se nitkellmu dwar l-implementazzjoni twil fis seħħ tas-servizzi id-direttiva tas-servizzi. Naraw forsi ma li ma intop qed tiltaqgħu intom fl-istati membri naraw kif nistgħu ngħinilkom. U qabel nidħol fid-dettall tal-programm, tal-ħidma tagħna, ħantikom ftit edeja l-kuntest ta' din il-direttiva servizzi ħafna aspetti ta' dan id-dibattitu li tajjeb nżommu u dimajnejna l-ewwel net. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew u anke fl-Istati Membri joħroġ ċar li għanna su komuni fl-Unjoni Ewropea fejn nixtiequ li għat ċittadini tagħna noħolqu dawk li msejħa pre-conditions anki għall-entrepreneurs sabiex is-servizzi jkunu jistgħu jċalqu mingħajr xkiel fl-iswieq ġifiri tal-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea. Sabiex naslu għal dan u nimxu l qudiem il-pożizzjoni li kellna qabel il-direttiva dejjem konna naraw li kien ikonna diskwit, kien ikollna l-problemi. intom forsi tiftakru bid-direttiva Bolkenstein il-liberalizzazzjoni, il-privatizzazzjoni tas-swieq li kienu se ineħħu ir-regoli fl-istati membri. Kien hemm stati membri li kienu oġġezzjonaw għal dan qalu li dan mhux il-mod li biħaħna navvanzaw. Jien kont waħda minn dawk in-nies li ridna nsibu soluzzjoni oħra. Jiena kontet li ma rridux noħolqu xi ħaġa li ċittadini fl-istati membri qatt ma kienu jistgħu jaċċettaw aħna ridna naraw li jekk jinfetħu il-ftuħ tas-swieq seta' jmur id-fit ma' rispett ta' drittijiet tal-ħaddiema, id-drittijiet tal-konsumaturi, id-drittijiet ta' ċittadini kollha kemm huma fil-fatt. Ekk aħna konna ippruvajna insibu tarf ta' din il-kwistjoni kollha u peress li kien hemm anki kooperazzjoni pożittiva f'dan il-Parlament bis-saħħa ta' dan irnexxienna, Anki jekk għal ħafna żmien konna qegħdin niltaqgħu ma' ħafna xkiele u isna ma konniex qed naslu. Anke l-istati membri kienu ħadu approċċi differenti u kulħadd isu kien jaħsibha differenti. Ma dana kollu fil-Parlament Ewropew irnexxilna noħorġu proposta eh, kompromess. Kompromess pożittiv li kważi l-istati membri kienu adottaw b'mod unanimu. Dak iż-żmien konna edna li il-service providers setaw jiċċaqalqu b'mod ħieles fl-Unjoni Ewropea imma l-istati u kol kellom drittijiet li kienu eh, rridu jiġu rispettati sakemm dawn id-drittijiet kienu pozittivi u ma kienux ostakoli jew kella xi forma ta' protezzjonizmu. Dan kien l-ewwel punt. L-ewwel punt l-ewwel mistoqsija li waħda mill-ewwel mistoqsijiet li aħna konna saqsejna il-fatt li aħna ridna niċċekkjaw ir-regoli fl-istati membri li mkienu dawk ir-regoli li tant kienu neċessarji s-soċjetajiet u li mkienu dawk ir-regolamenti li wieħed seta' jgħaddi mingħajrhom. Għalhekk konna edna li ridna neżaminaw l-istat il-regoli u l-liġi fl-istati membri sabiex naraw eżattament li mkienu dawk validi u dawk li ma kienux. Għal daqstant, f'dan il-kontest, sar screening U dan ġibni jena pala rapporter kont saqsejt mistoqsija ta' wara ġifiri, kont saqsejt kif kienu edin jaħdmu l-istituzzjonijiet soċjali, l-entrepreneur, daw kollha, dawk l-atturi kollha, kif kienu edin jiġu eh, eh, isiru parteċipi fil-diskussjonijiet u biex jiġu deċiżi li kienu dawk ir-regoli validi jew le. F'xi stati membri kien hemm minħal opportunità biex inneħħi ċertu regoli li ma tantx kienu popolari imma li ma kellhom xejn xaqsmu mad-direttiva tas-servizzi. Bħala membri parlamentari aħna ma ma nħadux gost meta jwaħlu fina eh, min ikun qed jiddeċidi fuq ir-regoli fl-istati membri meta kienu jiġu deċiżi biex jitneħu ċertu liġijiet u mbagħad jgħidu għax ġaluna nagħmlu hekk minn Brussels. Ridna nkunu nafu wkoll sa fejn kif kienet qedtejn il-Kummissjoni Ewropea kif kienet qedtejn fil-tul fis-seħħ ta' dan l-screening Naf li ma kienx ħaġa faċli l-istati membri li jaslu. Punti ieħor li tajjeb li forsi niddiskutu huwa sabiex l interlokutor tagħna min ikun qed jismana ma min ikunu qed niddialogaw ikunu jixxiebħu jkunu l-istess jiġifieri biex kulħadd ikun qed jiġi trattat l-istess mod il-prinċipju tal-pajjiż ta' destinazzjoni li qed infissru li mhux biss ir-regoli tal-istati membri u jandhom jiġu rispettati, imma li l kumpanniji li, jaħdmu li għandhom relazzjonijiet mal-pajjiżi ikunu informati b'dawn ir-regoli sabiex ikunu konformi magħhom. ridna naraw li għal dawk il-kumpaniji li ridu jimxu minn pajis, minn stat membru għall ieħor li jiġu trattati bl-istess mod. Ħafna drabi dawn kien ikollhom jimlow formoli, jibatu minn uffiċċju għal ieħor u seta ġara li dawn id-dokumenti jaddu minn xi 20 uffiċċju qabel jaslu fejsu post. Iġifiri il-burokrazija zejda aħna ridna neħuwa, aħna ridna li il-kumpani kunu jafu fejn għandhom jindirizzaw il-mistoqsijiet tagħhom fejn għandhom jibatu d-dokumenti tagħhom biex ikun jistgħu operaw f'stat membru ieħor. Jiġifieri ridna wkoll nirrikorru għall-internet għalhekk jiena nixtieq nkun naf min-naħa tal-istati membri jekk dan x'qed isir, x'progress għamiltu fuq dan u xi problemi qegħdin tiltaqgħu magħhom. L-aħħar it-tielet u l-aħħar punt li qed nixtieq forsi niddiskutu għax ovvjament mhux possibbli li niddiskutu kollox dak kollu li nsibu fid-direttiva llum huwa l-ambitu tad-direttiva tas servizzi. Għax hawnhekk fuq dan il-punt ukoll kellna neħu kompromess u mhux dejjem huwa ċarissimu ċar daqs il-kristall x'inhuwa l-ambitu ta' din id-direttiva għax dak li konti proponejt fil-bidunet jien li ġifiri li kull tip ta' servizz li għandhom interess ekonomiku għandhom jiġu esklużi u ma kif nafu dan ma ġarax, dan ma sarx. Għamilna lista ta' servizzi li huma ta' interess ġenerali u ta' oħrajn li ma rridniex ninkludu fil direttiva għax dawn konna nqisu li hemm bżonn jiġu meqjusa b'mod eh, partikolari. Però per eżempju servizzi soċjali f'xi numru ta' pajjiżi ġew esklużi u dan ġab il-problemi tiegħu imma tajjeb li niddiskutu is-setturi l-oħra fejn intom forsi ltqajtu ma' problemi ta' dan it-tip. Mela dawn kienu tlet suġġetti li forsi jiena xtaqt li niddiskutu. Naħseb li għadbaqanna ħafna x'niddiskutu fuq dawn speċjalment biex naraw kif qed issir l-implementazzjoni. Nishtiq insaqsi lill kollegi Franċiżi, għandi ħaġa waħda x'insaqsikom. Jiena meta nkun Franza, in-nies għadhom isemmu fi Franza id-direttiva Bolkenstein. Din irid ngħidilkom ma diċ teżisti għax id-direttiva li ġiet adottata fl-aħħar mill-aħħar ija ħafna differenti minn dak li kien ippropona is-Sur Balkenstein fi żmien. Iġifiri, tant evolvit, tant żviluppat li m'għandhax taqsam xejn eh, mal-proposta tal-bidu ta' Bolkenstein. Ġifiri naħseb tajjeb li forsi eh, nirrealizzaw fuq xiex qed nitkellmu, nirrealizzaw kemm saru tibdiliet sabiex aħna nirsuq lejn Ewropa komuni bażi komuni l-istess għal kulħadd. Ma rridux biss nieqfu mal-problemi, imma ta' min wieħed ikun konxu wkoll tal-aspetti iktar pożittivi għalhekk jiena inkongrat lejn il-kollegi tal-Parlamenti Nazzjonali jekk forsi tispjegaw li ukoll fejn qed joħorġu l-effetti pożittivi ta' din id-direttiva. Jiena nemmen li dawn si hemm jeżistu u ta' min li nfakruhom. Eh, Darboħra nir-ingrazzjakom tal-intom ġejtu, għax huwa importanti mhux hekk, Sur President. Li narraw li dak li nsibu fit-Trattat ta' Lisbona issa fl-aħħar mill-aħħar mill-kliem u mill-fatti naddu biex naħdmu skont dak li nsibu bil-miktub. Nirringrazzjakom tal-li għatu tisimawni. Grazzi ħafna. Grazzi. Want to hear from you. Grazzi ħafna għall-introduzzjoni tiegħek. Jien proponi li naqra n-nomini li kellna għalissa biex jitkellmu iżda jekk tixtiequ titħlu fil-lista tal-kellima l-sessjonijiet li jmiss tistaw tamlu n sinjal u aħna dan inqisuh. Jekk huwa possibbli nixtieqkom iżommu ma' tliet minuti kull wieħed, mhux se noqgħod inkun wis stret fuq dan, iżda għandna sistema ta' ħin apposta hawnhekk tistgħu tara fuq l-screens biex jgħinkom tkunu tafu fejn wasaltu. Imbagħad jiena nipproponi li għandi Sinjura Botten minn Norveġa, is-Sinjura Konjas mill-Iżvezja u Tsur Ġvab, imbagħad is-Sinjura Jansen mill-Parlament Svediż, il-Sinjura Papa Tanassi, nispera li pronunzjajt il-kelma l-isem taħħa tajjeb mill-Greċa, mbagħad il-koordinatur Sur Kozoli mill-Italja u eh, Sur Sefsik mill-Repubblika Ċeka u Sur Reku ukoll. Dawn huma l-kelliema għalissa. Nibdow mill-Sinjura Botin mill-Parlament Norveġiż. Is-Sinjura Botin, jekk Nadilek il-kelma. Grazzi, President, għal din l-opportunità li nitkellem dwar l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi fin norveġa Mod ġenerali nixtieq nifraħ lilek sur Presidentu l kollegi tal-li stedintu pajizi bħal tagħna mill-EFTA. Aħna importanti daqs il-pajizi tal-EEA u għalek nittamaw li nkunu msieħba kostruttivi mal-Parlament Ewropew. Nittama li din dan id-dibattitu jkompli jissaħħaħ bejn il-pajizi tal-Unjoni Ewropea u l-pajizi tal-EEA u l-EFTA. Aħna fukajna biex naraw jekk id-direttiva twassalx għad dumping soċjali jew inkella tkunx kontribut li twassal għal modell soċjali Ewropew. Il-unions kellhom ħafna talbiet biex bekk ikollhom appoġġ għad-direttiva tas servizzi fin-Norveġa. Dawn kienu talbiet li din id-direttiva ma tkunx taxkil fuq il-liġi nazzjonali li ma xekkilx il-setat li, li waslu għal dumping soċjali u li ma xekkilx il-ftejmit diġa eżistenti. Aħna ridna li nkomplu nsaħħu l-kompetenzi fuq speċjalment l-edukazzjoni, s-saħħa u oqsma tant importanti. Aħna ordnajna disa' evalwazzjonijiet komprensivi minn istituti esterni tal-liġi kif ukoll esperti oħrajn. Il-mistoqsijiet imresqa kien marbuta jekk l-implementazzjoni ta' din id-direttiva tas servizzi ser kollha konsegwenzi għal kompetenzi nazzjonali u għal liġi nazzjonali jekk issa xekke id-drittijiet tal-konsumaturi, is-servizz pubbliku, eccetera. Il-konklużjoni ta' dawn id-disa evalwazzjonijiet kienet li din id-direttiva ta' servizzi mhux ser ikollha dawn dawn l-effetti negattivi. Għal daqstant, aħna adottajna liġi nazzjonali li timplementa bisħiħ id-direttiva tas servizzi fil-leġizlazzjoni tan Norveġa fid-29 ta' Deċembru tal-2009 l-istess jum meta daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona fl-Unjoni Ewropea. Aħna lek fl-ewwel ta' Mejju ta' l-2010 għandna t-taħdidiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-EEA u ta' lefta biex indaħlu din dan il-ftehimiet fil-ftehim eh, komprensiv bejn l-Unjoni Ewropea u l-Efta. Nittamaw li r-rekwiżiti jkunu konformi ma' din id-direttiva il leġislazzjoni kien hemm biża li seta' tkun diskriminatorja kontra ċertu nies jew ċertu artikli tad-direttiva. Ma dana kollu kien meħtieġ ukoll li f'ċertu każijiet insemmu ċertu regolamenti differenti. Grazzi. Thank you very much indeed, Mrs. Button. Uh, now, uh, Mrs. Vibel Konjas. Grazzi, issa Signora Konjas mill-Svezja. Jek joġoba. Yeah, good. Press your button, please. Grazzi, tista' tafas il-buttuna għal-mikrofonu jekk jogħġbok. from Sverige, għadjana. Eh, Grazzi ħafna, President. Is-sitwazzjoni fi Svezja hija li d-direttiva ta' servizzi ġiet trasposta skont l-iskeda li qbilna dwara. Kull ministeru, kull ministru jipprova jidentifika l-loqsma li għandhom jiġu koperti b'din id-direttiva skont id-dipartimenti differenti x'inhuwa l-impatt tad-direttiva tas-servizzi u l-arranġamenti kienu tali li rridu nimplementaw il-partijiet kollha tal-leġiżlazzjoni fid-direttiva x'kien hemm diversi għażliet nistajna nieħdu. U għalhekk Dak li provajna namlu huwa li naraw x'inhuma l-iktar partijiet importanti ta' din id-direttiva u fejn jinsabu l-problemi differenti. għalek irridu naraw li jkun hemm simplifikazzjoni f'dan l-qasam ukoll kollox, din huwa qasam importanti ħafna. Grazzi, qed nagħmlu xogħol fuq il-kummerċ elettroniku u għalhekk sudisfatti b'dak li smajna minn għandek. Issa l-koordinatur fisem il-PPE, sur ġvab, jekk joġbu, jekk jixtieq jitkellem, s-sur ġvab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, zunächst mal ist richtig, es handelt sich um einen Herrn und keine Frau. Grazzi, President. Nixtieq ngħid lill kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali aħna ntuha merħba hawnhekk, ntuha merħba f'isem il-grupp tiegħi, naħseb li hija opportunità eċċellenti għalina llum. Aħna kellna l-opportunità li nitaqgħu mar rapporter li fassal din id-direttiva Kien konna ċari x'inhuma l-miri tal-Parlament Ewropew tul il-negozjati kollha u għalhekk irridu nkomplu livelli ta' ta' ħarsin soċjali fis-suq uniku. Fl-istess ħin irridu nisfruttaw il-potenzjali u l-opportunitajiet li dan is-suq jatina, jatina opportunità minkejja l-opinjoni differenti li ġew espressi biex tina l-ok li namlu progress u minkejja d-diffikultajiet li kenna biex nimplementaw din id-direttiva ta' servizzi wasanna f'punt fejn il-gvernijiet nazzjonali qegħdin jimplementaw din id-direttiva. Barra minn hekk komplit tikseb leġittimità demokratika minħabba l-proċeduri li għaddejjin minnhom il-parlamenti nazzjonali biex jagħmlu t-trasposizzjoni ta' din direttiva fil-leġiżlazzjoni nazzjonali. jiena nħares lejn is-sitwazzjoni domestika tiegħi u naf li kien hemm diffikultajiet tekniċi kif qalet il-kollega Svediża. Dawn stajna nbassruhom minn qabel, iżda kien hemm oħrajn li ma stajniex imbassru minn qabel u għalhekk inħoss li jaqut li għalina li ngħidu li ridna naraw x'inhu l-impatt fuq l-istati membri u importanti li dan nagħmluh u naraw x'arranġamenti amministrativi huma meħtieġa biex bekk nkunu nistaw nimplementaw direttiva ta' servizzi b'mod xieraq. Jiena nħoss li huwa tajjeb ukoll li konna punt ta' kuntat waħdini fis-seħ u forsi ukoll ikonna kontrapartijiet fil-pajjiżi differenti biex bekk nkun nistgħu nagħmlu skambju tal-opinjonijiet u naraw x'problemi hemm f'pajjiżi differenti jekk flimkien nisbdu ħabel wieħed biex nisbru l-arfin tagħna naħseb li l-koll flimkien inkunu nistgħu nsolvu l-problemi li li kellna u li ħabbat wiċċna magħhom. Grazzi Sur Ġvab biex naġġornakom fuq il-lista tal-kelliema. Il-kellim li jmiss huwa Sur Jansen mill-Parlament Svediż u l-kellim fisem il-Parlament Grik. Mbagħad Is-Sur Kazoli mis-Senat Taljan, is-Sur Saksik mill-Senat Ċek u l-koordinatur tagħna mbagħad is-Sinjura Liku u mbagħad is-Sur Dekru mill-Kamra tad-Deputati tal-Belġium. Mbagħad is-Sur Paska wkoll jinsab fuq l-lista tiegħi il-President. Jekk hemm xi kollegi li jridu jintervjenu fl-ewwel parti, kwax kważi temmejna l-lista tal-koordinaturi jekk joġobhom jomnu l-sinjali jekk jixtiequ jitkellmu. Ngħaddi l-kelma issa l sinjura Jansen mill-Parlament Svediż. Jekk joġobha. Ker ordförande. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja il-kollega li fakkar li l-implementazzjoni u l-tfassil ta' direttiva ta' servizzi hija direttiva li bidlet mill-proposta tal-bidu. Kien hemm ħafna xogħol politiku biex din tinbidel, Evelyn qalet li ħafna llum qegħdin jieħdu ħsieb l-implementazzjoni u l-screening tad-direttiva u anki l-screening tal-leġiżlazzjoni nazzjonali biex naraw x'inhuma l-aspetti negattivi. Aħna fil-każ tagħna eżaminajna l-implementazzjoni ta' direttiva ta' servizzi u sibna problema fejn hemm trade union fil-Svezja li kella problema fil-forniment ta' servizzi għal l-oppozizjoni politika u anke trade unions dawn għalunna li mhux dejjem jistgħu jiggarantixxu dan din il-ħtieġa fid-direttiva din hija ħtieġa importanti għal kontratti nazzjonali u għalhekk nħossu li hemm pożizzjoni differenti ġejja me trade unions f'pajjiżna. Dak kollu li xtaqt ngħid. Grazzi ħafna. Fit-tieni round forsi jkollok l-opportunità titkellem u tina xi dettalji. Imbagħad għandi lis-Sinjura Papa Fanasi mill-Greċja. Grazzi ħafna, President. Ir-realtà griga bħalissa hija tali li hemm sforz kbir biex ikun hemm bidla strutturali u hemm żviluppi kbar fuq l-aspett finanzjarju. U għalhekk hemm bosta inizjattivi fil-Parlament Ewropew li jinkludu wkoll trasposizzjoni ta' direttiva tas servizzi. Illum fil-Parlament Grik qegħdin nitkellmu dwar dan Iżda mid-dialogu li seħ kien hemm ħafna beżat u ħafna tħassib dwar dumping soċjali. Anki l-ħarsin ta' servizzi speċjalment marbuta mas-saħħa. Kenna dialogu mal-imsieħba soċjali u dan ġi mamul mill-Kamra tal-Kummerċ mal-prezenza mal prezenza tal unions u koll mal-imsieħba soċjali kollha flimkien ħdimna biex insibu regolamenti differenti. Barra minn hekk għambassar mbassar li ħajkonna t tnedija ta' punti ta' kuntat waħdini li ser ikunu fiċ-ċentri ta' servizzi għal ċittadini li diġa huma eżistenti u ħajkun hemm ukoll pjattaforma elettronika naħat it Grazzi. Grazzi, Sur Buzoj. kollegi, jiena nixtieq nirringrazzja lil min organizza dan is-seminar għal l-inizjattiva li ħattu biex tiħdu biex ikonna dialogu mal-Parlamenti Nazzjonali. Hija li ħafna lina li nagħmlu dan. Fiħdan il-Parlament Ewropew rridu ngħidu li għanna l-opportunità li niddiskutu l-affarijiet bejnietna, iżda ħafna drabi ma jkonniex opportunità li niddiskutu mal-Parlamenti Nazzjonali ikonna rappreżentanti mill-Kunsill, mill-Kummissjoni, iżda mbagħad ma jkollniex id-dimensjoni nazzjonali. Għalhekk nixtieq nirringrazzja li senjura Gebhardt tal-li ħadet il-ħin illum biex tiġi m'aħna biex titkellem fuq dan il fuq din il-perspettiva. Jien nixtieq ngħid li natu merħba bil-kbir l-input li jagħtu l-Parlamenti Nazzjonali li juru d-dimensjoni nazzjonali jajdunna kif qed tiġi implementata d-direttiva ta' servizzi fil-leġizlazzjoni nazzjonali u intom biss tistgħu tajdunna x'inhuma d-diffikultajiet li tħabtu wiċkom magħhom kuljum. Dawn għandhom rwol vitali fil-istruttura kummerċali tal-politika tal-Unjoni Ewropea. Il-leġizlazzjoni ħad tkun differenti u dvarja minn pajjiż għal ieħor, iżda waċar ċar li ħajkolla impatt pożittiv din id-direttiva ta' servizzi x'a tnaqqas il-birokrazija u ħatamel semplifikazzjoni ta' tranzazzjonijiet finanzjarji. Nati merħba l-membru tal-Parlament Nazjonali fil-Romanija, tas-Senat, Sur Pasqa, għalix Romanija kienet it-tieni pajis li għamlet trasposizjoni ta' din il-leġizlazzjoni fil-leġizlazzjoni nazjonali. Għalek ħajtin kun jistajtikom id-dettalji u iktar tard. Mbagħad kien hemm bosta punti ta' kuntatt li ġew imnedija u forsi l-kollega jista' jdinna aktar dwar dan. Jiena naħseb li dan huwa ħin f'waqtu biex ikollna din l-opportunità li nagħtu messaġġ ċar lill parlamenti nazzjonali li l-leġizlazzjoni settorjali u orizzontali importanti ħafna tiġi adottata u tiġi implementata u dawk il-pajizi li għadhom ma nidowx il-punt il ta' kuntat wahdini irridu jagħmlu l-isforzi kollha biex dan iseħħ. Dan huwa xogħol importanti għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u biex nagħla nixtieq ngħid li ovvjament ħajkun hemm problemi mal-implementazzjoni tad-direttiva iżda huwa kruċjali li naħdmu flimkien biex nelbu dawn il-problemi Dejjem hemm l-ostakli biex timplementa il-direttivi fil-livell nazzjonali iżda trid teleb dawn il-problemi. U importanti li nitalmu mill-żbalji tal-passat permessa din il-proċedura. Forsi direttiva tista' tkun lezzjoni li tina l-opportunità li nimxu l-qoddim. Grazzi, din għan esploraw issa l parlamenti Nazzjonali biex jgħidulna kif trasponu direttiva ta' servizzi fil-leġislazzjoni nazzjonali. Forsi jistgħu jagħtuna eżempju kif naħdmu aħjar flimkien. Nixtieq naġġornakom fuq il-lista tal-kellima, s-sur Kazoli mis-Senat Taljan, s-sur Seksik mill-Senat Ċek, u mbagħad il-koordinatur tagħna, s-sur Dekru mill-Belġu, jien ħan nitkellem fissam il-grupp tiegħi eh, l-ICR, mbagħad is-Sur Paska mill-Senat Rumen u s-Sur Palax mill-Senat Pollak. Lista tal-kellima ħatibqa' miftuħa. Xorta waħda. Jien nixtieq infakkarkom li jrid ikollna diskussjoni aktar dettaljata fuq il-punti ta' kuntatt waħdanija u forse tistgħu tifukaw fuq l-esperjenzi tagħkom fuq l-implementazzjoni sissa Aħna interessati nkunu nafu kemm ġew involuti n-nies, speċjalment jekk inżommu f'moħħna li ħafna amministrazzjonijiet lokali fil-pajjiżi differenti jridu jimplementaw ukoll din il-leġiżlazzjoni. Aħna konna impressjonati fi Svezja fej il-Kumitat żar dan il-pajjiż f'Ottubru ta' sena li għaddiet u fejn il-Gvern Svediż kienet jgħidilna dwar il-proċess ta' briefing li kienu qegħdin jagħmlu fuq livelli tal-awtoritajiet lokali biex jispjegaw kif dispożizzjonijiet għall-amministrazzjonijiet irridu jkunu non-diskriminatorji u kif nistaw niksbu l-informazzjoni mill-amministrazzjonijiet nazzjonali għall-autorizzazzjoni tal-fornituri tas servizz Forse tistaw taqsmu maħna l-esperienzi tagħkom. Issa naddi l-sur Kazoli, jek jozbu. Mi voglio associare ai complimenti per la metodologia che ci permette noi per la... Grazzi ħafna, Sur President, anke jiena nixtieq naqat mal-kollegi u ngħid proset lil dawk in-nies li ħadu l-inizjattiva organizzaw din il-laqgħa minħabba li huwa tajjeb ħafna li għandna l-kollegi minnaħa tal-Parlamenti Nazzjonali dinja diskussjoni sivi ħafna. Fil-fatt aħna nafu l-Parlament adotta digrit li huwa importanti ħafna li ħajidħol fis-sef Mejju fl-Italja u aħna naqblu mal-prinċipji tal-liġi komunitarja illi kienu stabiliti fis-sena 2008, aħna wkoll għandna prinċipju ta' ċess ġenerali kif ukoll il-fatt li nirregolaw is-servizzi dawk ġenerali kif ukoll dawk iktar speċifiċi f'regolament wieħed. Aħna għandna iktar kuntatt mal-trade unions kif ukoll ma' rappresentanti tal-ħaddima u dawk li ħadmu blan illi ċ-ċittadini tagħna jkunu jafu x'jista' jkun l-impatt ta' din id-direttiva tas servizzi. U sabiex nispjegaw liċ-ċittadini tagħna wkoll kif din id-direttiva tista' tibdel il-ħajja tagħhom. Jiena naħseb li f'dak l għandi x'jaqsam l-aċċess din xi ħaġa sivja ħafna u importanti ħafna li għandna nikkonsidraw u rridu wkoll nħarsu lejn livell reġjonali u nazzjonali u dawk li mhumiex qed jaħdmu skont direttiva irridu imbidlu ċertu affarijiet. Allura rridu naraw ukoll x'permessi ħajnataw u l-kwistjoni l iktar importanti hija jekk dan għandu x'isir min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi u fuq bażi operattiva skont il-liġi. Allura importanti ħafna li aħna nimplementaw il-bażi legali ħallibek aħna nistgħu nkunu ċerti li d-deċiżjonijiet li għadin jittieħdu dwar dan is-suġġett tas-servizzi nkunu nistgħu niskuraw li l-awtoritajiet pubbliċi ikunu qegħdin jaħdmu kif suppost għandhom jaħdmu skont din id-direttiva. Din hija karatteristika pjuttost ġdida nistgħu ngħidu li ħajkollha impatt konsiderjevoli fuq l-industrija fl-Italja kif ukoll fuq l-operaturi fuq baż individwali u kollha kemm huma involuti fl-ekonomija tal-pajjiż u kollha kemm huma jridu jbidlu daqsxejn l-approċċ tagħhom għas-suq. U ħafna mill-bidliet illi jridu jsiru fl-amministrazzjoni pubblika u anke fil-mod ta' kif topera l-e-commerce, dan ħajkollu impatt ukoll fuq iċ-ċittadini tagħna u anka naturalment fuq il-kumpaniji fis-settur privat. Jista' jkun li ħajkollna problemi kbar fil-bidliet li aħna għanna n-implementaw u forsi hemm bżonn ta' miżuri transitorji li huma importanti ħafna f'dan il-każ u um, aħna rridu wkoll niftakru dwar il-fatt li jista' jkun li jkun hemm intermedjarji illi mhux dejjem ikollhom il-permess li operaw, allura aħna rridu nħarsu mill-qrib ħalli naraw kif is-settur pubbliku jista' jopera bil-bidliet, jista' jkun l-applikanti fuq bażi individwali jkollhom bżonn ta' ħafna iktar informazzjoni qabel ma huma japplikaw għal dawn il-permessi. Ningrazzjak ħafna jgħid il-President naħseb illi dak li għadek kemet dwar il-permessi u l-aġenziji li qegħdin jagħtu joħorġu dawn il-permessi huwa kumment importanti ħafna li forsi jkun tajjeb innerġgħu nerġgħu niddiskutu iktar qudiem. U anka il-punt li semmit il-kollega Svediza b'mod speċifiku naħseb dan huwa importanti ħafna. Issa nixtieq illi nitlob lis sur Xefxif biex jitkellem mill sena Ċek. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq nuża s-servizz tal-interpreti fil-kabina ċeka u nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħi. Jiena x'nifakkarkom li ħames snin ilu aħna konna din diskutu dik li konna tinsejħula id-direttiva għal pajjiż tal-Balkani u din kienet direttiva importanti ħafna aħna stennejna li għal xi pajjiżi ġirien din id-direttiva kienet se tkun indikaturi li turi li huwa possibbli li aħna innaqsu il-perjodu temporanju illi kien stabilit vizavi il-ħelsien ta' moviment tal-prodotti servizzi ċittadini. Jiena jkolli nejt li kemm l-ekonomija tal-Repubblika Ċeka kif ukoll l-ekonomija tal-pajjiżi ġirien tagħna ma sofrewx ħafna, ma batewx minħabba dan il-perjodu ta' tranzizzjoni li kien impost fuqna dan kien perjodu li kien importanti ħafna anke fuq il-livell psikoloġiku mhux biss fuq il-livell ekonomiku. Aħna ħsibna li din id-direttiva kienet importanti ħafna minħabba li nemnu fil-liberalizzazzjoni u f'ħafna modi nistgħu ngħidu li aħna morna lil in mill-kliem milli huwa stipulat fid-direttiva. Aħna naħsbu illi l-idea tagħna tar-regolamentazzjoni tas-servizzi hija importanti ħafna. U anke f'dak li għandu x'jaqsam is-servizzi li jingħataw minn ċittadini, Aħna dwar il-punti ta' kuntatt waħdini, points of single contact, u koll nishtiq nejdu xaħġa, aħna għanna zewċ punti fil-pajizi tagħna u forsi li kiku kienem miktar punti ta' kuntatt, jista' jkun li jintużaw iktar mill-li qed jintużaw bħalissa. Jina naħseb ukoll li id-direzzjoni li qed nippruvaw nieħdu permessa din id-direttiva tal-liberalizzazzjoni hija qed nitlaqa b'mod pożittiv ħafna mill-maġġoranza politika f'pajjiżna u nittama li din il-maġġoranza politika terġa' tkun fil-Parlament fil-mandat il-ġdid u nittama illi l-Ewropa tibqa' dejjem favur liberalizzazzjoni u dejjem timxi f'dik id-direzzjoni. Iva, grazzi ħafna Sir Xefxik u jina koll niftakar il matul presidenza ċekka kellna konferenza fi Praga dwar l-implementazzjoni din skur li kienet importanti ħafna għal suċċess ta' din id-direttiva u kellna wkoll laqat mal-parlamentari kif ukoll ma' servizzi ċivili li kienu responsabbli l-implementazzjoni ta' din id-direttiva u dawn huma kollha affarijiet importanti ħafna meta naslu l-implementazzjoni ta' proġetti kbar bħal dawn. Grazzi ħafna. Iva jena nitkellem fil-qosor ħafna minħabba li nipreferi kif ikun nisma' x'għandhom xi jgħidulna rappreżentanti nazzjonali mill-istati membri minħabba li aħna qegħdin hawnhekk sabiex nisimgħu x'inhija l-esperjenza tagħhom fil-pajjiżi meta jaslu għall-implementazzjoni tad direttiva. Jiena naħseb li forsi nista' ngħid li l-impressjoni tiegħi hija li ħafna pajjiżi għadhom ma avvanzawx ħafna f'dak li għandu xieqsam implementazzjoni ta' direttiva, allura nixtieq nippreferi nisma' l mistednin tagħna li jitkellmu dwar dan is-suġġett milli noqgħod nitkellem jien. Grazzi ħafna s-sajm, Sur Lekruj joġbok. Grazzi ħafna. Iva, jina jisimni Sur Lekru, mhux is-Sur Lekru u uh, jiena membru tal-Assemblea u nixtieq ingrazzja ukoll tal-li stedentuni b'mod ġentili ħafna sabiex nattendi għal din il laqa u nixtieq ingrazzja minn qalbi lis-Sinjura Gebhardt minħabba li jiena verament uh, nista' ngħid li napprezzaw ir-rapport tagħha i suġġeriet li aħna minn insejħula din id-direttiva, direttiva Bolkenstein. Però jiena nixtieq ngħidilha li aħna ma namluħx dan u fil-fatt aħna kellna naħorġu verdett dwar it-Trattat tal-Ewropa u uh, aħna dnix nirreferu għal din id-direttiva b'dak li sem u kien pjaċir kbir li aħna stajna nsegwu ix-xogħol tiegħek, Sinjura Gebhardt, fuq din id-direttiva tas servizzi ħadgos ħafna nilqak uh, fi Franza u uh, min jaf forsi din id-direttiva nibdew nsejħu la direttiva Gebhardt minn flok. Kif edna l-implementazzjoni u trasposizzjoni ta' din id-direttiva hija proċedura diffiċli ħafna u twila ħafna u allura naħseb illi dan skur ħajkollu impatt fuq ħafna oqsma tal-politika u tas-soċjetà tagħna fil-pajjiżi. Jiena nafu koll li diġa qed namlu deregolamentazzjoni għabbażi ta' din id-direttiva u fil-pajis tagħna dan qed issir b'inizjattiva propja, però hemm ħafna affarijiet li għadhom għaddejjem il-Parlament fi Franza minħabba xi liġijiet għandhom ikunu regolati minna tal-gvern u hemm liġijiet oħrajn li jistgħu jkunu adottati b'inizjattiva tal-Parlament innifsu ġifieri aħna għandna struttura li hija xi ftit jew wisq komplikata u aħna adottajna numru ta' liġijiet minn dawn is-sorsi differenti li żgur li jistgħu jgħinuna sabiex aħna nimplementaw bisħieħ id-direttiva u barra minn hekk ukoll nimmodernizzaw l-ekonomija minħabba li huwa importanti ħafna li aħna nimmodernizzaw il-kondizzjonijiet illi hemm bżonn sabiex nimplementaw il-kummerċ elettroniku, l-e-commerce. Anka f'dak li għandu xaqsam hotels u lukandi u affarijiet u eh, nies oħra li jipparteċipaw fis-settur tat-turiżmu tukas jistgħu jibbenefikaw minn din id-direttiva tas servizzi. Importanti nimplementaw dawn il-miżuri li jistgħu wkoll jiffaċilitaw is sistema tal-kura tas saħħa fl-isptajiet tagħna pereżempju. Jista' jkun hemm liġi ġodda li ħarħorġu mill-Parlament b'inizjattiva propja tal-Parlament innifsu u jista' jkun hemm liġijiet li ħerġin mill-gvern kif diġà tilkom fil-pajjiż tagħna. Però aħna ħadna impenn sieħ sabiex nagħmlu implementazzjoni sieħa ta' din id-direttiva, aħna nixtiequ li jkollna struttura legali fil-bażi ta' din id-direttiva u aħna lesti illi nikkonċentraw fuq dan ix-xogħol li għandna qudiemna bħalissa ħalli niżguraw li dawn l-oqsma kollha li din nitkellmu dwarhom ikollna leġizlazzjoni soda li jastabilita għal dawn l-qosma kollha. Issa, jiena nixtieq nerġa' lura l-punt tal- dawn il-punti ta' kuntat waħdini points of single contact bl-Ingliż u eh, anka dawn eh, il dawn aħna din ukoll naraw forma ta' network. Din kienet eh, nistaw nejdu xaġa li ħlaqna minħabba l-e-commerce u uh, aħna qegħdin nippruvaw ukoll ngħinu l-kumpaniji sabiex jirreġistraw id-dettalji kif ukoll fl-istess ħin nifaċilitaw is-sistema aħna jista' jkun ħajkuna problemi kbar bil-implementazzjoni tad direttiva Hemm ħafna ħafna xogħol li jrid isir minkejja l-fatt li aħna nafu li diġà ħdimna ħafna dwar din it direttiva però ninsab ċert li aħna ħankomplu nagħmlu da kollu li nistgħu sabiex nimplementaw dawn il prinċipju tad-direttiva fil leġislazzjoni Franċiża. Grazzi ħafna s sur Leku, forsi nistgħu u ukoll fuq xi punti illi inti għadek kemm għamilt fuq il-points of single contact minħabba li ninsab ċerti li zgur li kollegi oħra li xtieq jitkellmu dwar dan il-punt minħabba li huwa punt importanti ferm. Jiena nixtieq ukoll infakkarkom dwar it-teknoloġija li aħna għandna u hekk għad dispożizzjoni tagħna f'din il-kamra Jiena nixtieq ngħidilkom li aħna konna l-ewwel kumitat, ġifri l-kumitat tas-suq intern li seta' jkellna din il-konferenza konġunta ma' kumitat ieħor fil-Parlament stess. U eh, aħna tkellimna wkoll magħhom fil-konferenza li diġa kellna dwar dawn il-prinċipju u essenzjalment aħna nużaw l-istess tamir li għandkom qudiemkom. l-interpretazzjoni kif ukoll it televiżjoni li għandkom qudiemkom, l-screens, ġifieri jiena naħseb illi dawk il-parlamenti illi forsi għandhom din it-tip ta' teknoloġija nistgħu naħdmu iktar magħhom. U nixtieq illi fil-fatt nejdilkom li jiena wkoll smajt minnaħa tal tal-President tal-Kumitat li għamilna l-konferenza magħhom huma ħasbu wkoll li din kienet konferenza ta' suċċess. Mela issa nixtieq illi nilqa' il rappreżentant mill-Kamra tad-Deputati Belġana Sur Herman De Croo. Grazzi ħafna jiena Belġana l ura nitkellem bil-lingwi kollha U eh, nishtiq nringrazzjak, Sur President, nishtiq nsellem lil kollegi nishtiq nringrazzjakom tal-li organizzajtu din il-laqa. L-ewwel net nixtieq naġġornakom ftit dwar l-implementazzjoni tad direttiva f'pajjiżna aħna implementajna il direttiva fuq bażi orizzontali u aħna pajjiż federali, però kif tafu hemm numru ta' aspetti ta' din id-direttiva li għandhom ikunu implementati min-naħa tal-assembleji reġjonali u dawn għadhom qegħdin ikunu diskussi mill-Parlament u għadhom mhumiex implementati fil-liġi Belġana. Però jiena naħseb li dan ħajsir fil-ġimgħat li ġejjin Jiena u koll nishtiq nejdilkom li fis-sena 2002 aħna fil-fatt kellna sa din id-direttiva blan illi nippruvaw neħilsu mill-xkil kollu illi hemm għall-kummerċ. U l-idea tagħna kienet illi aħna nippruvaw natu importanza l kompetizzjoni u lix xogħol u dan kien l-idea oriġinali tal- persuna li għamlet l ta' din id-direttiva. U vera li l-isem ta' din il-persuna għadna nsemmu, pero dak li l-lum rridu nikkonċentraw fuq huwa l-impatt li din id-direttiva jista' jkollha fuq il-prosperità tal-pajjiżi tagħna, fuq l-standards tagħna, fuq il-livelli ta' xogħol u l-opportunitajiet ta' xogħol ċittadini tagħna. Jiena naħseb ukoll li għanna nasbu kol fuq iċkil xkil għal-kummerċ, jekk qed jitneħħa jew le. Jiena naħseb li nistgħu ngħidu li din id-direttiva li għandna bħalissa għandha lan li tissodisfa bżonn daqsxejn differenti. Il-punt li għandi f'moħħi huwa illi hemm numru ta' pajjiżi illi fil-fatt għandhom servizz pubbliku illi huwa regolat mill-gvernijiet nazzjonali qed nirreferi pereżempju għal eh, servizz tal-ferrovija. U jista' jkun li jkun hemm element ta' protezzjonizmu f'dawn l-industri u jkun hemm dan is-sentiment ta' self-preservation fl-Ingliż. U jiena kont Ministru ta' Trasport għal numru ta' snin u jiena nafu kol li ħafna mill-pajjiżi kollha għandhom is-servizz tal-ferroviji separat. Jina naħseb illi lebda waħda mill-ekonomija tagħna tista' tkun b'saħħitha weħida, aħna dan kollu irridu nagħmluh flimkien. Jekk ma nagħmlux hekk żgur li maħniex ħanimxu pass pass mal-pajjiżi l-oħrajn minħabba l-globalizzazzjoni. Jiena naħseb illi din id-direttiva suppost hija maħsuba sabiex tejna ħalli neħilsu minn dan l-iskela l-kummerċ illi għanna bħalissa. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna. Issa, fuq l-lista tal-kelima tana, nishti illi nsemmi li għanna l-koordinatur għawek tal-grupp u għanna u koll il-reprezentanti mis-senat Pollak. Ma nafx hekk forsi hemm xi ħadd li jerġa' jixtieq jerġa' jitkellem f'din il-parti tad-diskussjoni. U allura jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-leġislazzjoni, l-screening tal-leġislazzjoni din kienet importanti ħafna u għandna ħafna membri għawek li interessati ħafna li jkunu jafu kif intom qed tikkomunikaw mal-awtoritajiet f'pajjiżkom dwar dan, però fl-istess ħin jiena issa nixtieq illi naddi il-kelma l-kellima li jmiss. Unaddu għas-sur Trianti Filidis. Grazzi ħafna, sur President, jena naħseb li importanti ħafna nirċifu dan il-feedback minn naħara tal-rappresentanti eh, nazzjonali tal-parlamenti u jena nishtiq u koll illi nirringrazzjakom tal-li organizzajtu din il-laqa u nishtiq u koll Nirringrazzja lill kollega Gebhardt tal-li tant pruvat sabiex nimplementaw dawn il-bidliet. Jina naħseb aħjar vera nsejħula direttiva Gebhardt miflok id-direttiva Balkenstein jekk aħna verament nixtiequ li nsemmu isem jina naħseb li hawnhekk għandna element pittost komplikat li qed għafna mill-li namlu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva, specialment jekk aħna niftakru fiċ-ċifri ta' statistika li rċivejna fi frar. Kien hemm 13 l-istat membru li implementa il-qafas ta' regolamentazzjoni, però kien hemm 10 stati membri oħrajn li din id-direttiva da tkun diskussa fil-Parlamenti Nazzjonali u fit-sewġ fit-tnejn mill-istati membri għadu ma kienx eh, Għadu ma sar xejn bazzikament dwar din l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. Naturalment, aħna Nasbu illi għandu jkun lantana illi fil-fatt aħna nimponu daqsxej ta' pressjoni sabiex l-istati membri jagħmlu l-implementazzjoni tal- tal din id-direttiva. U naħseb ukoll illi din il-pressjoni għall-implementazzjoni tista' twassal għal xi problemi allura għandna nieħdu daqsxejn paċenzja l-issa. Ivan, forsi irrit ikonna daqsxejn iktar paċenzja anka mħabba r-riżultati li għedin nistennew u forsi rridu nistgħu nitkellmu dwar dan iktar l-qoddim. Grazzi ħafna, Sur President. nixtie jiena insellem il-kollegi kollha, membri tal-Parlament Ewropew u anki tal-Parlamenti Nazzjonali. Ir-Rumanija wara ġifieri li aħna issieħibna fl-Unjoni kien hemm il-proċess ta' screening sabiex nelbu il xkill li kellna speċjalment dawk ta' lingwa trasposizjoni ta' direttiva, aħna mħabba fija minna analizi tal-situazzjoni fil-Rumanija, aħna simplifikajna l-proċeduri biex innaqsu n-numru ta' tal-biet sabiex neliminaw il-legalizzazzjoni per eżempju tal-fotokopies dak li normalment isiru minn uffiċjali diġa ġifiri li għandhom il-seta jagħtu jgħatu l-legalizzazzjoni tal-dokumenti memx eżigenza għal ċertu autorizzazzjonijiet ħafna drabi meta jkun hemm bżonn dan jiġi ġustifikat. Imbagħad l-Istati Membri u l-Kommissjoni jistgħu wkoll jagħmlu konklużjonijiet tagħhom fuq ċertu affarijiet li għadhom ma ġewx armonizzati sabiex isibu l-aħjar eh, prattika biex isegwu f'dan il-qasam tas servizzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sur Banjax. Ma nafx pronunzjajx meċismek kif suppost. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-li jinti tajtni l-opportunità li nesprimi ruħi. Signori, ħanidilkom. Direttiva ta' servizzi issa ġiet imdaħla fil-liġi Pollakka f'Marzu li għaddi din is-sena stess ġifiri għandak dak li servizzi fil-Polonja Iġifiri, hemm regolamenti orizzontali u 27 atti ta' tħul fis seħħ ta' implementazzjoni. Iż-żewġ mamar tal-Parlament approvaw dawn it-tibdil u aħna fil-proċess kollu konsultajna kemm fl-aħna mal-pubbliku. Il-President Lech Kaczynski kien iffirma mal-ewwel din il-liġi fl-10 ta' April 2019 U l-2010 din is-sena stess, riċenti, għalina hija data simbolika u intom tafu għaliex. Jiena naħseb li hemm bżonn eh, natu każ tal-fatt, speċjalment minħabba li qed nitkellmu fuq il-Polonja hawnhekk, għal ċertu dispożizzjonijiet li jġibu revoluzzjoni sħiħa inkontu għall-amministrazzjoni, ġifiri, għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri amministrativi. Issa, għanna dak li sejħulu l-implied agreement, ġifiri, meta inti għandek dispożizzjoni li tkun skadiet u ma jkunx hemm risposta minn xi entità, l-applikant b'mod awtomatiku jingħata il-permess biex ikun jista' jiżvolġi l-attività professjonali tiegħu u darba biss jista' jkun hemm estensjoni ta' permess. Din hija xi ħaġa li qalbet is-sistema fil-Polonja ta' taħt fuq. Ġifieri approċċ kunċett kompletament ġdid fil-sistema legali tagħna. Inkwantu ġifieri għal kif titħaddem l-amministrazzjoni pubblika specialment meta tkun qed tiffaċċja il-klient. Dan jiena fuq dan il-punt jiena xtaqt eh, nisħaq. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Sur Banax, anki tal-inti fakkartna traġedja li ġrat f'pajjiżek li aħna ovvjament nofruk il-kondaljanzi tagħna. Xi ftit kumment minnaħa tiegħi, naħseb issa ma nix iktar kellima u Senjura Gepard se tkun tista' tikkonkludi. Mbagħad immorru għas-sessjoni li titratta il-points of single contact. Ejdu li min jixtieq jitkellem iktar ta' fuq dan is-suġġett tal-PSCs. Jiena naħseb li aspett, wieħed mill-iktar aspett importanti ta' direttiva huwa li għall-ewwel darba għandna dan il-proċess tal-evalwazzjoni reċiproku li għaddej palissa. Naħseb ta' min li intom tkunu konxi tal-fat li um, forsi intom tistaw tedunna sa' kif wasal fil-parlamenti il-fatt li aħna qegħdin nippruvaw inqablu l-esperjenzi tagħna sabiex tejdunna eżattament li ma liġijiet qegħdin tistudjaw mhux ħaġa faċli jekk taraw ir-rapport li sibu fil-pakkettakom kien hemm il fuq minn 19,000 eh, rekwiżiti li eh, jolqtu il-PSCs, ġifiri dan huwa eżerċizzju enormi Ma dana kollu l-mod kif aħna qegħdin naqsmu l-esperjenzi tagħna huwa proċess ġdid fl-evalwazzjoni tal-liġijiet Ewropej. U aħna nkunu grati ħafna li intom tispjegawna ftit kif intom għamiltu l-metodoloġija tagħkom bħala proċess politiku. Naħseb li nkunu nistgħu napplikaw il-modi ta' kif ħdimtu intom f'setturi oħra. Ġifieri Eh, kwantu għal dawk il-liġijiet li forsi qegħdin ixekklu xi ftit il-suq intern dejjem ovvjament nirrispettaw il-fatt li l-istati membri għandhom id-dritt biex eh, huma e, dejjem ikun qegħdin iħarsu l-interessi taċ-ċittadini tagħhom. Madan ukollu Irridu nammettu l-fat li dan huwa proċess verament il-metodoloġija li qed nużaw hija eh, il-proċess kollu minnu fih huwa approċ dit tajjeb li intom teduna kif tasbuha fuq. U tini pont, punta sur banjax għal proċeduri amministrativi u l-fat li ħafna rajna ħafna taspis fil-fat li waħda minn nuqqas ta' inċentivi li kumpanniji ma jmorrux jaħdmu f'pajjiżi oħra huwa li jkunu applikaw il-kumpanniji u qatt ma jkunu rċevu risposta. Dawn, eh, mbagħad ovvjament ma jibqgħux jistennew għal dejjem imorru jagħmlu attività professjonali tagħhom x'imkien ieħor. Ġifieri dan rajna li kien ostakolu importanti ħafna tajjeb li Sur Banex kellimna fuq qajjem dan il-punt. Madana jien jeder li li il-negozju fil-Polonja dawk li n-nis li jkunu qegħdin japplikaw biex forsi jimxu f'postiħor f'xi belt oħra wkoll se jibbenefikaw minn din il-proċedura l-ġdida. Mill- dibattitu li kelli mill-kollegi tar-Ren Unit, dak li għatmu fl-amministrazzjoni, sa dal-għodu stess kienu qed jgħidu li din id-direttiva qed tirrendi iktar sempliċi l-atmosfera kollha ta' li fija qed isir ċertu negozju. Speċjalment fir Unit. Ġifri, il-mod kif qed tispjegawna l-affarijiet intom qed ittuna l-prova ta' dan. Ġifri għal-Polonja, per eżempju, u mhux biss jiġifieri cross-border minn pajjiż għal ieħor imma anki fil-pajjiż stess. Naħseb li dan huwa punt interessanti u huwa r-riżultat tal-proċess li qed inħarsu b'mod internament. Qed nara li għaw xaħat li jixti jintervjeni? Xaħat olla jidu milux? mhux għax trid tintervjeni tajjeb wis. Dawn kienu żewġ kommenti tiegħi u issa nistiden lilkom biex ehm, forsi it-tuni l-ideja tagħkom. It-teorija tiegħi hija wkoll tajba li nsaħħuha bil-prattika. Imma jekk m'hemmx eh, memħat li jixtieq jintervjeni fuq dan il-punt forsi nitlob lil Leflin Gevart biex tikkonkludi u bekk nkunu nistaw u kol nibdow it-tini parti tal-sessjoni tagħna. Grazzi ħafna. Sur President, inti poġġejt niftit eh, f'pożizzjoni diffiċli għax qed nitkellem fuq xi ħaġa li ma konniex ippreparajna, ma kinitx ippjanata di, jiġifieri l-evalwazzjoni reċiproka. Nixtieq infakkar il-kulħadd il-Parlament Ewropew li fl-ewwel qari ta' din l-evalwazzjoni reċiproka ma kienet ma laqatix il-Parlament ma kienx laqa din il-proposta mod unanimu għax konna rajna li se toħloq iktar burokrazija u kien hemm stati membri li xtaqwa fit-tini qari mbagħad edna li l-pajjiżi li xtaqu jkollhom evalwazzjoni bħal di setaw ukoll eh, jibdow aħna ma konniex se nwaqfuhom. Imma mbagħad rajna li din il-kwistjoni kienet waħda diffiċli ferm. Xtaqt biss ngħid li l-Polonja u dak kollu li qed jiġri fil-bqija tas-27 stat membru li dan kollu ovvjament qed jiġri fil- kuntest tal-kompetenza tal-Parlament Ewropew għalhekk jienet ma tantx nista' nikkummenta kif ġipu leħaq fuq xi ħaġa li ma ġietx mill mill-Parlament Ewropew fil-bidu ħaġa importanti għalija mill-kummenti. Hawnhekk xtaqt insemmi kif fuq livell politiku parlamentari l-istati membri verament għamlu l-screening tagħhom. Kif neħħu l-xkil għall-aċċess tas-swieq, ġifiri fuq livell politiku set nitkellem, mux fuq livell birokratiku ta' amministrazzjoni. Hemm ħafna deċiżjonijiet li għandhom impatt u importanza politika kbira, għalhekk jien qed nipprova nkun naf minn għandkom kif sar l-iskrini fuq livell politiku u x'konsekwenzi ħalla. Ħafna drabi kienu autoritaj differenti li trattaw fuq b'dan. Kiċifiri, kif taħsbuwa fuq dan il-punt? Punt iħor li huwa importanti ma wkoll interessanti milli għaluli huwa li hemm approċċi differ differenti ħafna fuq fuq il-trasposizjoni ta' din il-liġi. ċertu pajjiżi għamlu b'mod orizzontali kif għal sur Kassoli, sur Kazoli, forsi jedinna sur Kazoli kif eżattament għamlu dan, dan ix-xogħol fl-Italja. Sur cour minn Franza għalinna kif ħadu biċċiet tal-iġijiet u ħadu approċċi ġifiri biċċa biċċa. U xinbidel mod konkret? naraw x'effetti konsekwenzi ħala fuq l-Istati membri. Forsi kienu effetti differenti u diverġenti. Naħseb tajjeb li aħna natu l-informazzjoni l-xuxin dwar dan. U jkun interess għal deputati Ewropej u koll li jisimaw fuq dan. Xaħġoħra? oħra? It-tini punt ġifiri huwa Il-PSCs hija xi ħaġa importanti fid-direttiva tas-servizzi kif qegħdin jiffunzjonaw dawn il-punti ta' kuntatt ejdunna xi ħaġa wkoll dwar dawn. Grazzi ħafna. Qegħdin fil-ħin tafux u għad għanna ħafna ħin fejn intom għandkom l-okkazjoni tistaw e, tesprimu ruħkom. Mux sen zommu ma tlet eh, minuti li tajtkom fil-bidu. Mux sen norbotkom bi tlet minuti ġifiri. Forsi jissa nistaw nitkelmu dwar dan il-punt tal-points of single contact il-PSCs. Imma ovvjament jekk intom tridu tqajmu xi punti oħra, tistaw u kol tamlu dan. Sen kunu flessibli. Signora Botten tixtieq tintervjeni imma ovvjament jiena les nilqa il-kellima oħra. Signora Botten forsi tixtieq anki Signora Tun Signora Botten. Grazzi ħafna, Presidenti Norvegia għanda punt jismu Aften ċfiri service providers jistaw emme fija jisibu informazzjoni biex jibdow xol taħħom jew nkella jamlu kuntatti mal-oħrajn. Aħna qed narraw kif din tkun ukoll dispożizzjoni għan nislu mhumiex Norveġiżi. Saqsejtna kemm hemm nies li qegħdin jaħdmu. Okten, l-istituzzjoni li hija responsabbli ta' dan, em, tamel dan ix-xogħol ta' kuljum aħna rajna li dan kollu kol daħal fil-liġi nazzjonali tagħna Il-PSCs huma stabiliti ġifiri. Aħna x-xogħol tal-PSC qegħdin nagħmluh u għal darba nixtieq u l-okkażjoni biex nirringrazzjak tal-inti tajtni il ċans nitkellem fuq l-implementazzjoni ta' direttivi dwar is-servizzi fin-Norveġja. Grazzi ħafna. Xtaqt biss insaqsik, Sinjura. Żewġ mistoqsijiet. Xaġa li diġa għamet iġvimet għonet niskutu aħna diġa semmejna anki s-Sinjura Keppart ukoll. Kemm hemm lingwi li qed jintużaw fil-PSC bin-Norveġiż biss, jew nkella daħħaltu lingwi oħra, qegħdin nafti x'inhuma dawn il-lingwi. U t-tieni mistoqsija tiegħi hija għax diġa tkellimna dwar dan għax fil-pakketta komandkom rapport li jitkellem dwar dan il-proċess ta' implementazzjoni, xtaqt insaqsik, il-PSC ta'kom għandu link ma' aġenziji ta' autorizzazzjoni oħra, ġifiri, per eżempju, l-informazzjoni noħoda, ma' bat nista' nibqa eh, inkompli fuq fu, eh, f'dan il-point of single contact biex eh, inkun nista' napplika għal permessi. Tista' rispondini il-kollegi l-oħra wkoll nista' nagħmilhom l-istess mistoqsijiet eżatt. Ħan nipprova nirrispondik fuq l-ewwel mistoqsija. Aħna nużaw l-Ingliż ukoll imma ma nafx hekk hemm xi lingwi oħra li qed nużaw fil psc tagħna. Sur President, għattini mistoqsija tijak ċifri għas-servizzi oħra barra dik tal-informazzjoni, il sistema ta' ġdida biex, biex nistanti informazzjoni eżatta. Diġa edin eh, fit-tini ġenerazzjoni tal-Altin, għalek rridu naraw eżattament kif se namlu il-links ta' din is-sistema. Irridu li nużaw ukoll is-sistema Go tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Nesfik. Inti kont. Mr. Lacour. Grazzi. Xtaqt. Nirrispondi e, unejdlek kif qed titħaddem sistema fi Franza. Il-Parlament huwa kompetenti fuq għadeġijiet, ovvjament, l-aspett leġislativ kollha, imma trasposizjoni ta' direttiva se tiddependi mis-settur il-kompetenza tal-gvern ġifiri il-Parlament u l-Assemblea Nazjonali mux, mux se jkun kompetu taħħom li jindaħlu kol fuq minn għannaħa tal-gvern għalek inħolqo grupp minnaħa tal-gvern li qed isegwi ix-xogħol li eh, għamel il-Parlament biex huma jkunu jkomplu jaħdmu fuqu. L-ambitu huwa wiesa ħafna. Apparti dawn l-inizjattivi naħa tal-Gvern u tal-Parlamenti, eh, memx l-inizjattiva ehm, minnaħa tal-Kunsilli Lokali u għalek mux għalqax għax Franza manna lebda inizjattiva reġjonali xtaqt insaqsijek dan u xil-kas ukoll f'pajjiżi oħra. Xtaqt ukoll ngħid fejn ir-reġistrazzjoni tal-persuna fizika jew morali se tkun se tkun possibbli imma mhux biss se jkun ukoll punt ta' informazzjoni imħabba ġifiri il-kuntat permezz tal-internet. Hemm il-proċess amministrattiv li se jiġi iktar simplifikat, l-informazzjoni tkun ħafna ikbar u s sistema li tippermetti li l-istat membru ikkompli jagħmel il-monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' il-regolamenti. Ġifieri bil-mod il-mod qed nimbidlu u nersqu lejn fejn irridu naslu wkoll fi Franza. Grazzi ħafna. From, from the MEPs. Uh, Issa uh... xaħat mill-kumitat imko Sinjura Tun l-ewwel. Jekk ġoba. This is a <clears throat> completely different uh... Din hija kwistjoni kompletament differenti u hija kwistjoni teknika ħafna. Hija importanti ħafna li għandna l-parlamentari nazzjonali hawnhekk magħna u anke kellna videokonferenza darba hawnhekk magħhom. Bekk la darba il-Parlament Nazzjonali kollha jkollhom it-tamir meħtieġ ikunu nistgħu nerġgħu nirrepetu dan l-avveniment. f'kull belt kapitali Ewropea hemm rappreżentanza Ewropea u hemmhekk iva għandhom it-tamir meħtieġ biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu komunikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Parlamenti Nazzjonali. Forsi mhux dejjem ikolkom għalfejn toqgħdu tivvjaġġaw il-kol hawnhekk, nkun nistgħu nagħmlu dawn il-video konferenzi. Nilqa lill-membri nazzjonali kollha u forsi b'din dan it-tamir li huwa disponibbli nkunu nistgħu nagħmlu aktar laqat aktar ta' spiss. Grazzi tal-li fakkartna ta' dan, Signora Tun, hija xi ħaġa li nistgħu nattivaw malajr kemm jista' jkun forsi. Il-kellima nimes. Oui, alors ça tombe bien, je voudrais... Iva, tajjeb, jina xtaqt intervjeni u l-kollega Franċis n nsellem lilu l-oħrajn kollha jina naħseb li fuq din id-direttiva li hija eh, komplessa ħafna qed naqblu għall-inqas fuq dan tajjeb li għandna dan id-dialogu. Il-kollega tal-Assembleja nazzjonali ħadli il-klim minn ħalqi għal dik li l-ambitu il-fatt li huwa kbir imma fl-istess ħin l-affarijiet mhumiex ċari, speċjalment meta wieħed iqabbel kemm ivarjaw il fil-pajjiżi fi Franza, meta qed nitkellmu fuq l-ekonomija, servizzi turistiċi, ġifiri affarijiet li għandhom kol xaqsmu ma' servizzi, Tkellimt ukoll fuq il-modernizzazzjoni tal-isptarijiet li mbagħad f'dal-każ ma naħsibx li dawn jaqgħu taħt is-servizzi, taħt id-direttiva tas servizzi anzi affarijiet oħra. Ġifri hawnhekk naraw eżempju ta' kemm huwa kumpless dan l-ambitu li qed nitkellmu fuqu. Komplikazzjoni oħra li forsi għadna ma diskutejniex fid-dettal ma l-affarijiet li mhumiex ċar li għadhom ambigwi evlin eh, qalet li ċertu servizzi ġew esklużi li għamilna listi. Hemm dawn il-grey areas ta' ċertu affarijiet li jolqtu il-ċittadini, servizzi soċjali per eżempju, servizzi me mediko-soċjali, u hemm bżonn ġifieri nkunu aħna nżommu u dimajnejna dawn l-affarijiet biex inkomplu bid-dialogu mal-atturi kollha, ġifiri deputati, trade unions, in-nies kull entità li għandha x'taqsam f'dawn il-setturi li kemm semmejt. Grazzi ħafna. Uh, Tajab, wisq, is-sur sefsik. Grazzi, palmat fil-diskors sawlini tijaj fil-Repubblika ċeka hemm 15 il-punt ta' kuntat wahdini 13 f'reġuni differenti u 2 fil-kapitali Praga. Mod parallel, aħna għanna il-website www.islisford.cz CZ u dan huwa importanti ħafna biex iċ-ċittadini kollhom aċċess fuq l-internet importanti li nitkellmu dwar l-implementazzjoni tad direttiva tas servizzi u r-Repubblika Ċeka hija responsabbli għal l-industrija u l-kommerċ. Sur Sefsik, minn dak li qed tajt, minn dak l-indirizz tal-internet li tajtna dan is-sit jinsab bil ilsien Ingliż ukoll apparti dak ċek, jinsab biċ-ċek u hemm ukoll l-ilsien Ingliż fuq dan is-sit. Forsi bil-Ġermaniż ukoll hija reazzjoni għal l-interessi ta' pajjiżi differenti. Tajab wisq, jiet President. Issa nilqal il kollegi oħrajn li jixtiequ jagħmlu xi kummenti fuq il-kwistjonijiet tal-PSCs, tal-punti ta' kuntat waħdini. Jien għandi xi ċifri li nixtieq naqsam magħkom. Nirringrazzja lill kollegi tas-Servizz tar-Renju Unit li żaruni dal-għodu. Forsi tistgħu tkunu tafu li l-PSCs tar-Renju Unit f'Diċembru tal-2009 meta tniedu marru tajjeb u minn frar li għadda l-qoddim bdow jirċivu talbiet minn ċittadini ta' madwar elf kull xar biex ikun jistgħu jagħmlu downloads. Kien hemm 1300 talba għal downloads u issa rridu naraw kemm minn dawn ħejġu tradotti, iżda din hija indikazzjoni bikrija ta' kemm hemm interess minn naħa ta' ċittadini li jridu resqu u jmexxu l qudiem il-kumpaniji minn pajjiżi differenti. Ma naf jekk x'għawx uħud fostkom li għandhom xi ċifri bħal dawn biex jaqsmu l-informazzjoni magħna u aħna nkunu sodisfatti li konna dejta aktar fuq dan ir-rigward. Hemm kollegi oħrajn minn stati membri differenti li jixtiequ jitkellmu fuq il-PSC, anki Evelyn Gebhardt naħseb tittajt kantejn fuq dan u għalhekk ħanaddilhom il-kelma. Kunu sodisfatti ħafna jekk nirċievu xi kummenti minn għandkom fuq dan il-punt ukoll. Grazzi. Grazzi. Jiena nixtieq nerġa' lura għal mistoqsija mill-kollega Franċis fuq il-qada fil-Ġermanja, fuq sistema federali. Din hija problema fil-Ġermanja ovvjament. Ta' bilħaq għat-nedija tal-punti ta' kuntat waħdina huma l-lender fil-Ġermanja li huma responsabbli. Nafu li l-Ministeru tal-Ekonomija qed jipprova jagħmel koordinazzjoni iżda din fallit u f'kull lender hemm soluzzjoni differenti għat tnedija tal-PSCs hija ħasra skonti għaliex tagħmel l-affarijiet aktar diffiċli għal fornituri ta' servizz minn barra tal-pajjiż biex jaraw kif hija s-sitwazzjoni fuq il-post. Forsi jkun aħjar li jkun hemm portal komuni li jitniet din l-ideja tresqet biex bekk ikun hemm il-personal meħtieġ. Fil-Baden-Württemberg fil-land tiegħi iż-żewġ imsieħba fil-koalizzjoni ma setawx jaqblu fuq fuq din is-sistema, u lekk għandna sistema doppja. Hemm sistema tal-Kamra u sistema tal-komuni differenti, tal-livell lokali. U għalhekk tista' titkellem kemm mal-Kamra, mal-membri tal-Kamra kif ukoll mal-membri tal-awtoritajiet lokali. Dik ovvjament hija problema iżda kienet l-unika mod biex insibu soluzzjoni, kienet l-unika soluzzjoni disponibbli il germania għad trid tagħmel l-affarijiet eħfef għal ċittadini minn pajjiżi differenti, iżda kif kont qed ngħid qegħdin nitkellmu dwar portal komuni, dwar tnedija ta' portal komuni, biex bekk iċ-ċittadini jkunu jistgħu jafu lil min iridu jirrikorru. Nittama li din taħdem għaliex fl-opinjoni tiegħi tagħmel ħafna sens. Ma naħsibx li għandna nkomplu bil-għada kurrenti għax dik mhux hija mhijiex l ħagġa li immaġinajna aħna fil-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq ngħid li fil-proposta oriġinali tiegħi fil ti tiegħi dwar ir-rapport fuq id-direttiva tas servizzi jenet jiena proponejt li rritu kunem koordinazzjoni, punt ta' koordinazzjoni fuq il-level Ewropew. Biex bekk naqdu l-affarijiet kollha flimkien. Iżda ma ksibx maġġoranza fil-Parlament biex dan iseħħ. Illum jidir li hija ħasra li marna nexxinniex ngħaddu din l-idea. Stajna nitalmu xi ħaġa mill-aqwa prattiki dak il-mod. Iżda forsi aktar il-qoddim diskussjonijiet bħal din tal-lum jistaw resqu din l-idea aktar il-qoddim u din kun tista' titwettaq. Jien għandi mistoqsija bħalma staqsa l-kollega tiegħi mill-presidenza. Hemm xi ċifri disponibbli għandkom xi ċifri ta' kemm il-ċittadini użaw dawn il-PSCs u li ma il-sna dawn il-PSCs huma disponibbli għaċ-ċittadini. Naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna anki fir rigward tal-Ġermanja għax tkun ħasrek l-unika l-sien ikun il-Ġermanis għax ħafna fornituri ta' servizzi ma jkunux jistaw jużaw dan is-servizz. Rritu kunem hemm tal-inqas lil sin Ingliż, iżda rridu naraw x'aċċessibilità hemm fir-rigward l-ilsna fl-istati membri differenti. Grazzi, skużani tal-interrompejtek, iżda kont qed ngħid lil Ġodan is-segretarjat biex il-kollega tkun tista' tajt kelmtejn hija responsabbli fil-Kummissjoni għall-implementazzjoni tad direttiva tas servizzi kienet qed isegwi x-xogħol għaddej u forsi tista' tgħidilna aktar dwar ċertu kummenti li ntqalu u tista' forsi tina aktar fatti. Jekk jogħġobha. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. On the issue you are discussing... Grazzi, Sir President. Fuq din il-kwistjoni tal-tnedija tal-PSCs mill-Istati membri, jiena nishtiq najt u mhux qed ngħidu għaliex hawn il-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dimna iżda dawn huma importanti ħafna u kien hemm sforzi kbar ħafna mill-istati membri differenti u ksibna ħafna progress huwa kompetu enormi ħafna, huwa ambizjuż, proġett ambizjuż, u m'għandniex ninjuraw il-fatt li millum bħalissa hemm 22 PSCs li qed jaħdmu. Il-ħamsa li huma nieqsa nittamaw li jkunu hemm malar kemm jista' jkun u dawn ħafna drabi jiġu uh, definiti bħala PSCs tal-ewwel ġenerazzjoni dawn iridu jittjiebu ma' żmien iżda nix ninsow li qed nitkellmu dwar dawk il-punti ta' kuntatt li jridu jsiru iċ-ċentri tal-gvernijiet elettroniċi tal-istati membri differenti u ma' qegħdin hemm biex jibqgħu hemm u għalhekk dan għadu biss il-bidu tal-rigward l-implementazzjoni tad-direttiva tas servizzi kien hemm ħafna skambju tal-aqwa prattika u ħafna xogħol konġunt mill-istati membri. Stati membri differenti organizzaw ħafna okkażjonijiet, ħafna avvenimenti biex jaqsmu l-prattiki differenti tal-PSCs u l-istati membri ħadmu l-kol flimkien ġibdu ħabel wieħed sabiex jizviluppaw mod aħjar kif nistgħu naħdmu fir rigward il-PSCs fuq livell Ewropew. Għamlu sforzi wkoll biex jipprovdu informazzjoni differenti fl-ilsna differenti lil minn l insna nazzjonali biex bekk id-direttiva tas servizzi tkun tista' tiġi implementata sew. U għalhekk għandna nfaħru l-isforzi tal-istati membri f'dan ir-rigward. Jiena nħoss li dan huwa proġett fuq medda twila ta' żmien u issa wasal iż-żmien li issa ngħidu li mhux għaddejna mill-implementazzjoni u issa daqshekk. Xogħol irid jitkompla u l-istati membri jridu jkomplu jaħdmu f'dan ir-rigward. Għaliex dan jagħmel tajjeb ħafna ċittadini Ewropej. Grazzi. Grazzi għal klim tiegħek. Jien nixtieq nistaqsik bosta affarijiet Forsi jkun interessanti nisimgħu minn għandek fuq il-proċess ta' screening, kif qed jaħdem u x'inhi l-iskeda għall-screening. Iżda tista' tfakkarna wkoll għaliex għandna brand name waħdini fuq il-PSCs u forsi dan ikun interessanti li nkunu nafuh biex kulħadd ikun jista' jara l-PSCs ta' pajjiżu. Grazzi, President. Fi rigward il-logo, fil-simbolu, Jiena avukat, jiena mhux ħanoqgħod intenni ħafna dan il-punt għaliex qegħdin nifanalizzaw it-trademark dan il-logo. Iżda bħalissa għaddej il xogħol u dan is-simbolu dan it-trademark ħajjiġi mħares fuq il-livell Ewropew. il xogħol għadu għaddej bħalissa Ħani għafawn fuq il-logo għax ma nistax ngħid iktar. L-screening kien prerequisita l implementazzjoni tad-direttiva għax bħalma ntqal apparti li kellhom jadottaw leġizlazzjoni orizzontali biex jirreflettu l-prinċipji fid-direttiva, l-Istati membri kellhom jidentifikaw ir-rekwiżiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali li, li kellhom jiġu adottati għal din id-direttiva. Dan kien eżerċizzju importanti ħafna u wassal għal gratoli ta' trasparenza, din hija importanti wkoll u hija punt innovattiv ta' din id-direttiva ta' servizzi. Aħna ħarisna bil-blajnejn ta' suq intern biex nkun nagħmlu tajja pa' suq intern. Ix-xogħol għadu ma waqafx u għatem pajizi li għadhom ridu jimplementaw bisħiħ id-direttiva ta' servizzi. Iżda fil-maġġor parti tal-każijiet fil-rigward tal-leġizlazzjoni din ġiet finalizzata. Nittama li wieġibt il-mistaqsijiet tiegħek u jkolli l-opportunità li nagħti aktar informazzjoni Grazzi. Naħseb li ħajkun hemm mistaqsijiet mill-mistiedna tagħna, iżda sa dan it-tant is-sur ġvab jixtieq jgħid xi kummenti. Jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, President. Sinjura Pratt tkellmet dwar il-proċess ta' screening u jien nixtieq nistaqsi mistoqsija lill parlamentari hawnhekk. Il-gvernijiet nazzjonali fiħdan dan il-proċess ta' screening, dan il-programm ta' screening. Id-dispożizzjonijiet nazzjonali fejn mhumiex kompatibbli ma' din id-direttiva il-parlamentari kienu involuti fil-proċess ta' diskussjonijiet, kienu konxi li ċertu dispożizzjonijiet kellhom jitneħħu jew jiġu emendati u forsi huma ma kienux mill-bidu involuti fil-proċess ta' negozjati. Grazzi, grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem jgħid il-President. Eh, kelli nintroduċi l-Sur Martin Qabel, niskuża ruħi, jgħid il-President, naf li kien hemm ħafna amministrazzjonijiet nazzjonali mill-istati membri differenti li kienu teħarsu bir-reqqa dan il-punt, iżda hemm xi mistiedna li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-qasam partikolari marbut mal-PSCs, jew nkella xi punti oħrajn li tixtiequ tistaqsu hawnhekk.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 minn PSC waħdini biss, minn ma joqogħdu jukkontetjaw l-amministrazzjonijiet nazzjonali, eċetera. Għalhekk jiena kontet nisma' kollegi oħrajn għaliex ma nagħmlux talba ċara li napplikaw minn tal-inqas żewġ lingwi biex ninformaw il-kumpaniji differenti, ċittadini interessati. Biex bekk ikollhom kuntatt mal-regolamenti, mal-idejat, ma' dak il-pajis li ħajiftaħ il-bibin beraħ għal nis li huma interessati li jimplementaw ekonomija jew aġenzija fil-pajis ta' oriġni. Grazzi. Uh, yes, uh, thank you very much indeed. Ivan, ringrazzak ħafna, għaziz kollega. Hemm xi kollegi oħra li forsi jishtu jistaqsu xi mistoqsijiet jew xi tip ta' intervent. Kieġbok, il-rappresentanta mill-gvern, mill-parlament svediż, kieġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Iba fil-parlament tagħna aħna edna illi dawn il-kwistjonijiet nixtiequ li jkunu diskussi fil-parlament, però l-parlament tagħna ma tantx kien involut f'dan is-suġġett. Dak kollu nista' ngħidu għal samlaħa tal-Iżvezja, ringrazzjak. Uh, yes, I'm not sure that we can help with that particularly. Ma nafx kemm nistgħu ngħinukom aħna, però xorta waħda naħseb li dan huwa punt interessanti u dan huwa suġġett li għandu jkun diskuss il-qoddim ħalli il-Parlamenti Nazzjonali jkunu voluti iktar kmini f'dan il-proċess. Aħna kellna laqa waħda u anka Surġbab ir-rapporter fil-fatt seta jisma' dak li għandhom xi il kollegi l-Parlamenti Nazzjonali. Sur Lakux, terġa' titkellem kjoġbok. Iva, fil-qosor ħafna, Sur President. Eh, Bis nerġa' nitkellem u anki wara li smajti is Vernio għanna provi ta', ta kemm huma komplessi l-affarijiet. Il-liġi dwar l-isptarijiet ovvjament ma tistax tiġi inkluża eh, fil fid-direttiva x'dawn huma esklużi, imma il-liġi li tiġi qed tipprova eh, ukoll turi sa fejn tista' tasal, l-ambitu ta' fejn tista' tasal. Ġifieri jiena kont eh, semmejt din dan l-eżempju ġifri skużani Madam Vignolina eh, rrit nerġa insosni dak il-punt li kontet qabel. Grazzi. Thank you very much. Um, anybody else? Grazzi ħafna mxħat tiħor li jishtiq jitkellem qabel ma nerġaw nisimaw l-Sinjura Gebhardt sabiex hija tikkummenta fuq il-punti li għadna kemm smajna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq ikkummenta fuq xi ħaġa li smajna dwar l-implementazzjoni, simplifikazzjoni tar regoli interni tagħkom. Ma smajtx min-naħa tagħkom jekk intom taħsbux li din id-direttiva tista' tgħin sabiex nimplis-simplifikaw il-proċessi interni. Mela jekk m'hemmx kummenti nixtieq nerġa' ngħaddi għas-Sinjura Gebhardt sabiex ta' minħabba li jiena naf li inti konta tissegwi anke l-kwistjonijiet li jiġu fil-Stati membri dwar il-punti ta' servizzi tas saħħa kif ukoll servizzi ġenerali. Iva, jiena nixtieq eh, illi nerġa' nitkellem fuq dan il-punt tal-punti ta' kuntatt waħdin. Jina naħseb illi dinja waħda mill-iktar affarijiet importanti fid-direttivi fid-direttiva tas-servizz, ġifieri aċċess sas suq waħdini u li dan l-aċċess ikun kemm jista' jkun sempliċi jkun hemm biżżejjed informazzjoni. Jien għandi l-impressjoni li dan kien punt amministrattiv ma tantx kien diskuss fil-Parlament, però huwa punt importanti ħafna. Huwa punt importanti għal bosta raġunijiet. L-ewwel nett, u importanti minħabba li Importanti li jkollna l-informazzjoni li dawk li jipprovdu s-servizzi għandhom bżonn sabiex naraw li Issa membri kollom din l-informazzjoni u ħadd ma jkun jrid joqgħod jara x'għandu jsir f'dak li għandu x'jaqsam il-leġiżlazzjoni tax-xogħol, eċetera, eċċetera. Ġifieri li kulħadd ikun jaf x'inhuma eżattament ir-regoli illi japplikaw fl-Istati Membri. Jekk dak huwa l-mod ta' kif l-Istati Membri jixtiequ illi jimxu l-affarijiet, ġifiri l-ewwel nett informazzjoni dan kien l-ewwel punt tiegħi huwa importanti ħafna. It-tieni punt, proċeduri amministrattivi jistgħu jkunu iktar sempliċi, jiena kelli l-opportunità nitkellem ma' Sintki fil-Ġermanja u għaluli illi kienet ħaġa interessanti ħafna fil-fatt li nismaħħom jitkellmu minħabba li huma għaluli li huma setgħu jimmodernizzaw l-amministrazzjoni tagħhom u fehmu kemm huwa diffiċli li l-kumpaniji jkollhom aċċess għall-informazzjoni. Aħna wkoll edna u diskutina fl-imkien illi hemm bżonn li jinbidlu ċertu affarijiet mhux biss fil-floqsma tas-servizzi ħalli l-aċċess ikun iktar faċli ġifieri dan kien it-tieni punt tal-fejda u l-punti ta' kuntatt huma importanti ħafna. It-tret ħaġa din informazzjoni importanti għal dawk il-fornituri li fornu s-servizzi wkoll. it punt kien tal-lingwa wkoll li huwa punt importanti ħafna u jiena kuntenta ħafna li l-Kummissjoni Ewropea qiegħda sviluppa dan il-logo Ewropew ħalli bekk ikun iktar trasparenza u iktar viżibilità. U dan kien punt ieħor li għandu jkun diskuss ukoll fl-Istati Membri dan il-punt tal-informazzjoni li għandha tingħata illi dawk li dawk li qed jipprovdu s-servizzi ħalli huma jkunu jafu li l-informazzjoni teżisti fil-fatt minħabba li jiena fid-diskussjoni li kelli mal-rappreżentanti tal-kumpaniji sirt naf li kien hemm bosta kumpaniji li qas biss jafu li hemm din l-opportunità li jirċivu informazzjoni, kollu maċċessu l-informazzjoni minna ta' dawn il-PSCs. Ma allura din xi ħaġa importanti għalihom u għalhekk jiena nixtieq nitlob il kummissjoni Ewropea kum ma jistgħux jikkonsidraw li konna kampanja ta' informazzjoni flimkien mal-Istati Membri ħalli il-kumpaniji jkun jafu eżattament x'numa l-opportunitajiet tad dispożizzjoni tagħhom u lil min huma jistgħu jitkellmu ma min jistaw jikonsultaw, għalli bekk dan l-istrument li għandna d-dispożizzjoni tagħna jista' jintuża bl-aħjar mod. Jiena naħseb li dawn kienu l-punti li jina xtaqt nitkellem dwarhom. U li għalihom għandi bżonn lajnuna tal-kollegi mill-parlamenti nazzjonali. Għalli bekk kulħadd ikun jista' jieħu xi ħaġa pożittiva minn din id-direttiva. Aħna lan tagħna, lan prinċipali tagħna huwa li ngħinu lil kulħadd fis-suq Ewropew u nixtiequ li niżguraw ukoll li s-servizzi jkunu ta' kwalità tajba u li jkun hemm livell aċċettabbli u ġust ta' kompetizzjoni li huwa punt importanti ħafna sabiex aħna nippruvaw inwaqfu l monopolju f'ċertu swieq nazzjonali. Jiena naħseb li dawn huma punti li huma importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam mal-punti tal-kuntatt u jekk m'hemmx kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-punt forsi nistgħu ngħaddu sa suġġett li jmiss. Iva, jiena xtaqt nipproponi xi ħaġa jekk tippermettili minħabba li jiena kelli ma mal-uffiċ tas surbanier Banier u smajna numru ta' punt interessanti ħafna sissa però ma nafx jekk forsi jagħmel xtajjeb li kikun iħdu pawża żgħira u nerġgħu niltaqgħu fuq eh, livell ħalli niltaqgħu flimkien fuq livell informali. Forsi nistgħu nieħdu pawża żgħira sal-ħamsa kwart u nittamaw li l kummissarju tista' tkun mana għal ħabta tal-ħamsa Eh, nofs ta' nesna xinu, bat sessjoni sabiex u din il-laqa u punti ta' skambju ta' informazzjoni forsi intom tixtiequ taqsmu magħna xi ftit punti. U bekk aħna mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu dwar dawn qabel ma nagħlqu din il-laqa. Ħalli bekk issa nkunu nkollna l-opportunità li nitkellmu fuq l-ifel daqsxejn iktar informali U kif il-kom konna naqra networking f'din il-pawza qasira. Jekk taqblu, nista' nissuġġerixxi nerġgħu taqawak fil-kamra fil-ħamsa u kwart ikollkom ċans il ftit, timxu naqra. U mbagħad ikollna l-aħħar round ta' diskussjonijiet introdotta mis-Sinjura Gebhardt u mbagħad naraw x'punti nixtiequ nerġgħu nikkumentaw u mbagħad nittamaw li l-Kummissarju jista' jkun magħna fil-ħamsa u nofs nikkonkludu s-sessjoni. Mela nistgħu nagħmlu hekk ma nafx hekk hemm xilma u kafè barra mill-kamra, però jekk le xorta waħda nistgħu niltaqgħu morru fil kafetirja u nerġa' nitlobkom biex tkunu hawnhekk fil-ħamsa u kwart ħalli nagħlqu s-sessjoni, nagħlqu din il-laqgħa ringrazzjakom. Uh, so, ladies and gentlemen, I think... Signori, naħseb li aħjar nerġaw nipoġġu bil-qeda għalli nkomplu u nippruvaw ukoll niddiskutu xi punti oħrajn li forsi intom diskutejtu bejnietkom matul din il pawza qasira jiena kelli l-opportunità li nintroduċi lil nifsi ma ftit ma minnkom u nittama li aħna nistgħu nżommu dan l-impenn li ħadna minnaħat dan il-kumitat mal-kumitati fil-parlamenti nazzjonali tagħkom. Jiena verament um, kontent naħseb illi interessati ħafna wkoll fuq ċertu punti li intom eh, semmejtu fuq ċertu aspetti ta' direttiva u nixtieq ngħidilkom li verament nixtieq nkunu nafu minnaħa ta'kom, jekk intom taħsbux li dawn is-sessjonijiet mhumiex sewja jew inkella jekk hemm xi suġġetti oħra li intom tixtiequ li aħna norganizzaw laqat dwarhom jew forsi xi punti li ħasbukom b'mod partikolari, kwistjonijiet li aħna qegħdin insegu niddiskutu fil-kumitati tagħna. U aħna għandna programm ta' ħidma wkoll għall-Kummissjoni għal dan għal dawn it il xhur li ġejjin suppost ukoll għandkom kopja li irċevuha fil-Parlamenti Nazzjonali u allura nixtiequ nkunu nafu minnaħa jekk intom fejn intom tixtiequna li naħdmu l-iktar. U allura jekk jogħġobkom ħudu din l-opportunità u hekk sabiex taqsmu magħna din l-informazzjoni, aħna smajna lill kummissarju Barnier dal-waqt ħajkun magħna hawnhekk fuq il-podium u ħajista' ħajkun jista' jkellimkom. U għanna Sinjura Platz ukoll mill-Kummissjoni u allura forsi illi kun tajjeb illi nisimgħu x'għandha xi tgħidilna għal xi minuta jew tnejn qabel ma nikkonkludu. Sinjura Gerhardt, inti xtaqt illi tgħid xi ftit kelmiet bħala introduzzjoni għal din diskussjoni kieġobkom tistgħu eh, turuni jekk tixtiequ titkellmu għamlu li sinjal. Grazzi ħafna. Iva, forsi nista' nikkummenta fuq xi ftit punti illi issemmew minn xi ftit mill-kollegi li tkellimt magħhom dwar din il-pawża qasira li kellna l-ewwel punt kien fuq l-implementazzjoni. Punt ieħor għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni. Kien hemm xi ħadd li semma l-artiklu 6 u qalilna li dan mhuwiex xi ħaġa li taqa' taħt il-leġiżlazzjoni tax-xogħol u aħna wkoll smajna illi protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema, relazzjonijiet ta' bejn il-ħaddiema dawk li ħadmuhom. Dan kollu rrid ikun jaqbel mal-leġislazzjoni nazzjonali u naturalment anke mal-leġislazzjoni Ewropea. U anka rridu naraw id-dispożizzjonijiet li hemm bħalissa li huma maħsuba biex jidħlu f'dak li għandu x'jaqsam is-sigurtà soċjali. Aħna wkoll konna din nippruvaw nagħmlu neġbu daw il-punti kollha u aħna wkoll bdejna nibżaw li liġi tax-xogħol tkun xi ħaġa ma tibqax tibqa' daqseg valida jew inkella li għandna nneħħuha għalhekk aħna implementajna dan l-artiklu b'dan il-mod. U nixtieq ngħidilkom ukoll li aħna kellna ħafna diskussjoni. Kellna diskussjoni twal dwar il-fatt jekk dan nistax inkun inkluża hawnhekk jew le. U aħna xtaqna li din id-direttiva ma jkollix impatt fuq il-leġiżlazzjoni tax-xogħol fl-ebda stat membru, aħna ma xtaqnix li nbidlu l-leġiżlazzjoni tax-xogħol bla b'mod espliċitu, naqas mod impliċitu, jina naħseb li nista' ngħid il-leġislazzjoni tix-xogħol għandha tkun rispettata u tkun implementata f'kull każ. U naħseb ukoll li nista' nitkellem fuq id-diskussjonijiet li għaddejjin f'ċertu stati membri dwar kif id-direttiva tas-servizzi taħdem u aħna ma nistawx sempliċiment ninsew dan il-fatt il-skop prinċipali tad direttiva Naħseb taf intom huwa li kif suġġeriet il-Kummissjoni din id-direttiva tas servizzi għandha tapplika servizzi kollha. Umbagħad matul il-konsultazzjonijiet li aħna kellna aħna qedna nixtiequ nagħmlu distinzjoni bejn servizzi kummerċjali li huma servizzi li huma koperti permezz ta' din id-direttiva u servizzi li aħna insejħulhom servizzi ta' interess ġenerali per pereżempju servizzi audiovizwali, servizzi tat trasport, servizzi soċjali, eċetera, eċetera. U hemm ukoll is-servizzi tan-nutara, natu każ li għaw taħt kategorija oħra, jiena semmejtilkom xi ftit mill-eżempji li hemm fl-artiklu numru 2 li huma mitqisa bħala eċċezzjoni għal dan ir regolament ħabba li din id ta' skopri dawk is-servizzi purament kummerċjali. U kien hemm ukoll xi ftit servizzi speċifiċi illi kienu soġġetti għal kondizzjonijiet speċifiċi u eh, dawn jista' jkun illi jaffetwaw is-saħħa tal-bniedem u l-kriminalità organizzata li għandhom ikunu diskussi b'mod separat ħafna. Il-Qorti Ewropea wkoll appoġġatna fl-opinjonijiet tagħna aħna kellna raġun qalet il-qorti li naċċettaw li nagħmlu distinzjoni bejn dawn is-servizzi u kun tajjeb li kien tajjeb li għamilna din id-distinzjoni. Waħda mill-affarijiet li aħna diskutejna li kien pjuttost punt kontroversjali fil-Parlament u anka f'ċertu stati membri kien l-esklużjoni tal-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku kif għandhom ikun esklużi daw u għalfejn u li ma servizzi huma dawn eżattament. U verament kien diffiċli nilħu kompromess u nafu illi hemm ċertu nuqqasijiet u ċertu punti dajfa minħabba naturalment kompromess huwa dejjem kompromess bejn żewġ opinjonijiet differenti ħafna. U allura aħna nixtiequ li nkunu nafu kif dan il-kompromess ikun interpretat minn naħa tal-Istati Membri u nixtieq ukoll li nkun naf minn naħa tagħkom jiġri f'pajjiżkom anka dwar dawn iż-żewġ oqsma li għandi kemm semmejt ġifier l-ewwel net ir-rispett tal prinċipju tal-leġislazzjoni tax-xogħol u anka l-eċċezzjonijiet illi nataw lis-servizzi ta' interess ġenerali. Naħseb li l-kol kemm aħna tista' nafu li tista' tgħinna diskussjoni dwar dawn is-suġġetti, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet handbook, jina rajt ċertu partijiet minn dan il-handbook tal-Kummissjoni u hemm xi ftit punti li jiena ma tantx naqbel magħhom f'dan il-handbook. Jiena meta kont qed naqra naqrah dan il-handbook kont qed ngħid le din m'għandha xiex taqsam l interpretazzjoni tal-Parlament nagħtu każ fil-qasam tas-saħħa hemm ċertu eċezzjonijiet li qed jingħataw għall-isptarijiet b'mod speċifiku. U servizzi li qegħdin jingħataw bħal pereżempju servizzi tal-kantin, servizzi tal-catering u anka dispożizzjoni u l-provizjoni ta' kella l-pazjenti, però l-Kummissjoni Ewropea interpretat id-dispożizzjoni tagħna u qalet illi dan il-qassam ma jaqax taħt il-kura tas-saħħa, iżda dan huwa servizz kummerċjali u jiena verament kont sorpriża b'da minħabba li jiena sibt illi l-fatt li kell li jiena tal-pazjenti fl-isptarijiet hija xi ħaġa illi għandha x'taqsam mal-kura tas-saħħa għax hemm nies hemm pazjenti li hemm bżonn illi jiklu ikel illi għandu x'jaqsam li huwa skont il-kundizzjoni li għandhom. Dan mhuwiex servizz ta' interess kummerċjali, dan huwa servizz ta' interess ġenerali, u allura jiena nixtieq nkun naf kif intom għedin tinterpretaraw dawn il-dispozizjonijiet fil-pajzi tagħkom minħabba li dawn bla ta' xejn huma problemi li aħna ħlaqnilkom, problemi reali li intom itħobtu wiċkom magħhom kuljum. U eh, kifettilkom dan il-test ta' kompromess, ilkom ħafna problemi minħabba li dan il-test jista' jkun interpretat b'ħafna modi differenti. U eh, għabbażi tal-interpretazzjoni tal-Kommissjoni nistgħu naraw li l-interpretazzjoni tal-Kommissjoni hija kompletament differenti minn dik tal-Parlament. U jiena meta dan kollu u koll il-kollegi minn xi gruppi politiċi għaluli u koll li dawn servizzi ta' interess ġenerali. Jekk ħajkunu esklużi, kif imxu? jista' jkun li ċertu servizzi għandu xesmu tfal u koll għandhom ikunu koperti. Allura, pjuttost sorpriża dwar il-mod ta' kif il-Kummissjoni interpretat dan u nixtieq nkun naf x'inhija l-opinjoni tal-kollegi tagħna li ġejjin mill-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Tack, herr ordförande. Ringraziak. Meta nitkellmu fuq il- suq tax-xogħol kif il-kom din direttiva servizzi kif qedna l-ewwel ma tix direttiva Balkenstein. U dak li provajt ngħid qabel jiena li fl-Iżvezja provajna nagħmlu eċċezzjoni nbidlu liġi u u fil-fatt għadna attenti wara dak li konna eh, diskutejna u ksibna forsi anki fu direttiva Balkenstein hemm bżonn li nsibu nies li xi kultant ikunu lesti li jagħmlu ċertu xogħol. Il-trade unions għalunna li ikun hemm ukoll rappreżentanti biex jagħmlu ftejim kollettiv. Hawnhekk neħejna ċertu affarijiet mill-ligi u minnaħa tal-oppożizzjoni u ta' trade unions dawn jgħidu li rridu noqogħdu attenti għalhekk huwa importanti ħafna li l-Parlament Ewropew ikompli jaħdem fuq dan. Jara fiex wasanna fl-implementazzjoni ta' din il-liġi inkella se niltaqgħu ma' ċertu problemi. aħna fl-Iżvezja nippruvaw naraw hemm xtri oħra biex ma neħlux meta niltaqgħu mal-intoppi. emżon li naħdmu id fit ma dan il-parlament u l-parlamenti nazzjonali veru biex nibdlu il-prassi tajba u anki laqat palti tal-lum u ma veru tajbin biex ħana kunu nistaw naraw fx wasanna. Grazzi ħafna għaw xaħatiħor minn xi parlament ta' xi pajis is-sur xfab. Issa tixtieq intervjeni inti le? Iva, le? Fidejk. Nirringrazzjak ħafna. President. Nishtiq nejt li Basur Gepard jima rapporter mux qed naqbel. Meta qed nitkellmu fuq servizzi li jidħlu fil-qasam tas-saħħa, ċertu servizzi oħra fil dan is-settur huma organizzati b'mod differenti u għalihom hemm dispożizzjonijiet partikolari pereżempju is-servizzi fil kentin tal-catering u anki tal-indafa. Dawn m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' natura medika ta' sptar, huma servizz li jsiru ġo sptar, servizz tat-tindif pereżempju. Għalhekk jiena naqbel mal-Kummissjoni Ewropea meta din tgħid li s servizzi kollha li wieħed jista' jsib ġosptar m'għandhomx x'jaqsmu kollha ma', ma servizz mediku. L-eżempju li semmejt inti l-fatt li ċertu pazjenti kollu jikol ċertu affarijiet imħabba l-mart li jkollu, ovvjament din hija e, nista' naqbel miegħek imma eh, mod ieħor ta' kif ħares lejn affarijiet, eċċezzjoni da dak li qed ngħid jien għax is-servizzi li taw fl-isptarijiet għandhom jaqgħu wkoll taħt id-direttiva ta' servizzi. Fuq dan kollu ilna kenna eh, dibattit interessanti ma ninsawx ġifiri direttiva fuq il-public procurement u il-provista ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali għandu ċertu salvagwardi l-istati membri iridu kol jizguraw il-kwalità li ta' servizzi li jinataw għandi sinjura rabti qed jedu li li Mr. Sinjur Barnier dal-waqt jasal. Ġifiri, qabel jasal is-Sur Barnier nisimaw is-sinjura rabti mbagħad forsi xi ħadd ieħor. Nixtieq ġifirina għandi ċans nitkellem s-kam jasal sur Barnier, għandi daqsek ħin, nuqot nejt. Grazzi ħafna. Ħana raw ftit. Jina, skużawni li ma konċaw, għax jina kelli mur il-kommissjoni, anzi, il-komitat ta' xol, eh, eh, tax-xogħol, għax hemmhekk kien hemm ta' Sur Andor. Intom tafu li hemm relazzjoni bej is-suq intern u drittijiet u l-protezzjoni tan-nies li jaħdmu tal-ħaddiema. Nixtieq ngħid li qabelina ma intervjenejx għax xtaqt nagħti ċans li reprezentanti tal-Parlament Nazzjonali imma dak li nixtieq ngħidu bċertu gburija qed ngħid li hawnhekk fil-Parlamenti Nazzjonali qed niddiskutu din il-direttiva fil-Greċja anki jekk intom mitħla ta' situazzjoni fil-Greċja. Imma madonna kollu qegħdin nivutaw fil-Parlament Nazzjonali dwar it-trasposizzjoni ta' direttiva. Naħseb li għalek huwa fatur importanti ħafna pass il qudiem l-Unjoni Ewropea għal-Parlament Ewropew imma iktar u iktar għal-Parlament Nazzjonali tal-Greċja, speċjalment minħabba ċirkostanzi tant partikolari li il-pajjiżi għaddej minnhom palissa. Mela, jinxtaqt nisaf u żewġ punti l ewwel net, il-fat li nimplementaw din id-direttiva tas servizzi, rridu nżommu u d-majnina dejjem li il-ħaddi ma jiġu ikollhom ċertu protezzjoni. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' ċertu miżuri eh, biex nsejħilhom hekk ejja niftakru dak li għadu kemm għal sur xwab meta wieħed jitkellem fuq il-mart u li nies iridu jiklu ċertu affarijiet mħabba il-mart qed nitkellmu ġifri fuq dawk in-nies li jkunu qegħdin ikkaverati l-isptar. Ġifieri din hija kwistjoni li rridu nidħlu fiha. Anki jekk ma nasibx li hemm bżonn li per eżempju xaħat li għetibati minn problemi fl-istonku gastrointestinali, eh, int, anki nies mhux dawk biss li jridu jiklu b'ċertu mod, imma anki nies li forsi um, kisru saqajhom li qegħdin l-isptar li kellhom problemi kardiovaskulari tal-qalb. Qed nara li il-President qed joqmosaw għal dak li qed ngħid jien, imma naħseb irridu niddiskutu affarijiet kollha li nasbu li huma pertinenti għal dan kollu. Issa, meta ma iqis is-suq intern dawk li jilleġittimizzawh il-fatt li dan irid jaħdem mod tajjeb huma l-konsumaturi, iċ-ċittadini li rridu dejjem inżommu u dimajnejna li jiġu l-ewwel qabel kollox. Dan ma nix ninsoħ, grazzi ħafna. Xsibt li konna qegħdin ħanfet u ftit fid-dettall għalhekk kont qed noqmos. Dan kollu naħseb li kien veru ta' interess li aħna naqsmu l-edejat tagħna kollha li tkopri din id-direttiva. Joħroġ ċar għal darboħra li hawnhekk għandna biċċa xogħol bambitu wiesa ħafna li imma li ta' interess ukoll ħafna li se direttiva li se taffettwa li ċittadini inkwantu se toffrilhom ħafna opportunitajiet ġodda, b'ħafna modi ġodda. L-idea li nippromovu is-suq waħdini, il-fat li jkollna dawn il-punti ta' kuntatt, l-informazzjoni li tingħata lin nies li jkun hemm ehm, negozji żgħar li ehm, jitwildu, ġifiri, qed nitkellem hawnhekk fuq l intrapiza żgħira, okkażjonijiet ġodda, negozji ġodda naħseb li l okkażjonijiet l-opportunitajiet se jiżdiedu għal ċittadini tagħna u hemm bżonn li ċ-ċittadini ikunu wkoll jafu b'dawn opportunitajiet il-ġodda. Kenna l-kollega Sur Grek li qed jaħdem ukoll il-dwar il-suq intern għaċ-ċittadini ġifiri inizjattiva li qed mur mod parallali mal-rapport tas Sur Monti wara li saqsi Sur Barroso li jipprepara rapport fuq dan forsi tridu saqsu l-Sur Barnier dwar l-istrateġiji tal-ġejjini biex jitlesta il-suq intern. Ġifiri, dan mux xi kumitat passiv li qed jistenna li l-Kummissjoni Ewropea tbatina direttivi biex aħna ġifiri namlu l-emendi, forsi nitċekjawhom, imma li aħna wkoll protagonisti f'dan ix-xogħol. Bekk aħna nixtiequ li l-Parlamenti Nazzjonali jissieħbu Naħseb li mid-diskussjoni li kellna llum joħroġ ċar kemm huwa importanti li d-dibattitu magħkom isir mill-bidunet. Fuq din id-direttiva ovvjament issa ilna dejjem biha xila mill-2006, imma mill konsegwenzi se jkunu importanti wkoll. Mela, qabel jasal is-sul Barnier ndur lejkom għaw xaħat li jixtieq. Uh, from, uh, from Norway. Um, Mr. Nesvig. Sur Sefsik, Mr. Nesvig, kjoġba. Grazie ħafna, President. Min kostituenza tijaj in Norveġa nishtiq nieħu l-opportunità li nirringrazzjak tal-li tajtna din l-opportunità nkunu hawn ma'kom. U importanti ħafna li konna sessjonijiet bħal dawn għaliex ittina l-opportunità li niddiskutu kwistjonijiet ma' parlamentari oħrajn minn pajjiżi differenti, speċjalment in-numru ta' pajjiżi rappreżentati llum. Nixtieq ngħid li hija importanti ħafna li jkollna dibattitu wiesa malajr kemm jista' jkun għaliex imbagħad nkunu nistgħu konna l-opportunità li ma jkonniex l-kwistjonijiet l-aktar jaħarqu flej l-aħħar qabel tfassi l axari ta' dan da direttiva tant importanti. U importanti wkoll li nagħtu ħarsa lejn l-opportunitajiet li din id-direttiva qiegħda tatina Iktar milli noqogħdu nifukaw fuq il-problemi li jista' jkun hemm fil-ġejjieni. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak għal darboħra għal stedina tijak biex nġu għawn għawnek u nittamaw li konna opportunita oħra bħaldi, u jkolli opportunita oħra biex nitkellem aktar qoddim. Tajab wis, naħseb li mem lebda diskorsi tal-eluq għalessa, iżda jina ċert li konna opportunita għal xi mistoqsijiet lejn l-axar. Huwa ta' pjaċir għalina li nilqaw fosna l-sur Barnier il-Kummissarju, nilqawk hawnhekk fostna biex tajdinna kelmtejn dwar is-suġġett tal-lum. U forsi tkun tista' twieġeb xi domandi wkoll. Grazzi ħafna tal-li ġejt ftit aktar kmieni. biddani l ftit l-iskeda, zda din tina aktar ħin forsi biex nitkelmu fl-imkien miegħek. Meta tajd li inti Naddilek il-kelma biex tajdinna il-situazzjoni dwar trasposizjoni ta' direttiva ta' servizzi. Naddilek il-kelma. Merci, Monsieur ħafna, President. Eh, Komplement għal-ġurnata tajba l-kulħadd. Ovvjament jiena kuntent ħafna li jgħat ma'kom din fl-axar tal-ġurnata ta'kom, il xol li għamiltu bejn il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali għal ħafna raġunijiet. Ovvjament għax il-Kummissjoni Ewropea qiegħda dispożizzjoni tal-Parlament, anki ġifri l-fatt li għetli li biex niġi ftit qabel irnexxieli, u ovvjament jiena l-nis tal-parlamenti nazzjonali ngħidilhom li din il-kamra jiena mitfla tagħha sow kont ukoll in-naħa l-oħra ġifri kont deputat parlamentari. U sinjuri eh, membri tal-parlamenti nazzjonali dialogu ma'kom u importanti ħafna verament nemmen f'dan u anki qabel it-trattat tal Lisbona kont nemmen fih kifettilkom jina kon senatur u deputat ta', ta pajizi għal iktar minn 20 sena, ma naħsibx li nistaw l-Ewropa jkollha suġġess jekk ma jkunx hemm xogħol mod li jisir mod intelligenti bejn l-istituzzjonijiet Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Mingħajr dan id-dialogu ma nimxux. Għalek jiena eh, dejjem konvint li nsib il-ħin sabiex ikonna dialogu jonkella li nirrikorru għall-laqat bħal dawn tal-lum sabiex insibu l-ħin li niddiskutu mal awtoritajiet kompetenti fil-kapitali differenti. Meta kont komissarju deġa kontet dan il-klim u kont naġiċi f'dan il-mod u ovvjament ħankompli f'din it-triq ta' funtom li jien li għandi suġġetti eh, fil-mandat tiegħi li fuqhom hemm il-proċess ta' kodeċiżjoni U ovvjament il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rol ewlieni wkoll meta nitkellem fuq drittijiet fondamentali tal-deputati b'mod ġenerali u b'mod partikolari l-Parlament Ewropew nixtieq nirringrazzja Sinjura Gepard ix-xogħol li siwi li tant għamlet biex tiġi adottata din id-direttiva tas-servizzi li qegħdin tiskutu hawnhekk illum. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-President Sur Harber. Nidilkom bla tlaqliq li għal dawn l-ħames li ġejjin intom tistgħu torbtu fuqi. Jiena se nkun disponibbli biex eh, nejn u jkolli da dialogu magħkom. Mela, għaliex hija importanti din id-direttiva dwar is-servizzi? Ovvjament, it-trasposizzjoni tagħha hija biċċa xogħol jibsa trasposizjoni li konna nafu ġifiri li se tkun tqila anki fil-bidu tal-proċess tant eh, li għadu tant li ilu sejjer issa proċess leġislativ. Nista' ngħid li din id-direttiva eh, ġiet eh, mtejba meta kont għadni membru tal-Kummissjoni tas-Sinjur Prodi meta nbdiet nista' ngħid li tiebet u mhux ftit. Imma fuq is-sustanza qed nitkellmu fuq suġġett ekonomiku importantissimu. Ngħidilkom li eh, xogħol li tajtuni li ġi konfermat minn dan il-Parlament il dak li għanna xnirbħu meta din tiġi applikata sow fil-27 stat membru nistaw nejdu li se jkunem beneficju ta' bejn 60 u 140 biljun ta' euro, iġifiri 15% iktar palat kabbir. Għalek, qabel imorru nfittxu l-bot li l-in minna, irridu nfittxu fostna fatturi li jwasluna liktar tkabbir. Din hija eżempju, jekk aħna nħadmuha sow se tkun eżempju ta' tkabbir tajjeb. Għalek, għaliex hija importanti, għax l-għonet mux direttiva l oħrajn l-implementazzjoni tagħha eh, mhuwiex faċli u hija sfida bla preċedent simplifikazzjoni tal-leġizlazzjoni nazzjonali hemm bżonn li jkun hemm proġetti wkoll dwar l-operat bħal dawn il-contact points l-amministrazzjoni li tittiġi simplifikata. Peress li dan huwa xogħol komplikat, il-Kommissjoni mill-bidunet tal-implementazzjoni tagħha rat li jkun hemm ir-riżorsi sabiex tagħti assistenza teknika l istati membri. Għalhekk issa x'nistgħu ngħidu fiex waslet din, eh, din l-implementazzjoni it-trasposizjoni ridet issir kif tafu sa 28 ta' Diċembru ta' sena l-oħra. U wara li għala eh, dan il-time limit, nistantikom eddeja kritika. Eh, L-onet, verament kont sodisfatt bil-kooperazzjoni li kien hemm bejn il-Kummissjoni l-Istati membri ġifiri dan il-proċess ta' trasposizzjoni. Hemm isu l-effett ta' suq intern mħabba il-leverage li, li tagħti din il-direttiva. Il U nafs bħalissa jiena qed inżur xi stati membri ħanibda fit-tlieta u raba eh, u fl-erba ta' ġunju tilkom b'dawn iż żejjar li se nagħmel. Se mmur niltaqa' mal-awtoritajiet u l-ministri responsabbli biex diskuti direttiva u direttivi oħra speċjalment dwar il-kwalifiki eh, professjonali biex nara jiena bajnejja biex niltaqa man nies li qegħdin eh, għandhom il ir-responsabilità ġifri mhux mal-ministri biss li nintaqa' magħhom iktar b'mod regolari. Jiena naħseb li hemm mod tajjeb ta' kif nistgħu naħdmu flimkien u il-fatt li sen żur dawn il-pajjiżi nkun nista' ukoll nara li ħafna drabi huma l-awtoritajiet reġjonali li jkun kolom ċertu responsabiltajiet biex jisimplifikaw ukoll ix-xogħol tal-amministrazzjoni pubblika. Mela, xtaqt insemmi ċertu punti għal dik li hija l-adozzjoni u l-amendi tal-liġijiet li, li għanna palissa, sissa 19 stat membru li adottaw u għamlu trasposizjoni ferba oħra il-trasposizjoni orizzontali għada l-Parlament Nazzjonali. U importanti li dawn il-ħames stati membri u tnejn li għadhom laqas bdow u eh, importanti li daw jagħmlu dan l-eżerċizzju bażiku mill-aktar fis. Ovvjament hemm ġifieri dan huwa impenn li ħadu l-Istati membri u hemm bżonn li jimbeda. Il-trasposizzjoni għandha bżonn għandha tkun eh, mod korrett li tolqot ukoll ċertu liġijiet li huma aktar settorjali dan huwa l-approċċ tekniku li qed isir fi Franza u fil-Ġermanja xi ħaġa ċara l-adozzjoni ta' horizontali mhux biżejjed għax eh, ikun hemm iktar xogħol, xogħol iktar komplikat biex il-liġi li teżisti diġà tkun tista' tiġi adattata. Nafu ġifieri li hemm ċertu parlamenti li għadhom qed jiddiskutu ċertu affarijiet mela e, tibdil iktar minn 600 għat e, leġislattiv, dokument leġislattiv li ġew e, adattati. Anki jekk kienem ħafna dew minn fċertu stati. Ġifri, jiena meta mmur fiq nara meta sem nagħmel iż-żjajjar tiegħi se nara eżattament x'baqa' xi jsir. Umbat, biex wieħed isemmi il-PSCs sabiex id-direttiva verament tista' tingħata ħajja biex jatt naraw ġifri li ċittadini jaraw li għandhom il-drittijiet li jiġu mħarsa, hemm dawn il-PSCs li qegħdin jaħdmu 21 stat membru għad baqa' sitta li għadhom ma bdowx dan ix-xogħol f'ċertu stati membri dawn il-PSCs mhumiex qed jitlu fiktar setturi u ma biss ġifiri punt ta' kuntat ta' informazzjoni tajjeb ġifiri li komplu bil-proċeduri anki jekk mhux obbligati jagħmlu dan id direttiva Imma sar progress u jiena se nkompli ninkoraġixxi l-istati membri biex eh, jagħmlu progress meta nkun qed eh, inżur l-istati membri. Umba tal dik li hija kooperazzjoni amministrattiva hawn ukoll sar avvanz, progress fin-network U sabiex aħna nifaċilitaw din kooperazzjoni l-Kommissjoni nidiet sistema elettronika u teknika b'ħafna lingwi sabiex il-komunikazzjoni ssir b'mod iktar malaj. Rajna li jem xi 4500 autorita li qegħdin eh, jihdu sem f'dan il-network fl-2009 ġifiri diġa kienem 1300 li testjaw eh, il-sistema tal-IMI forsi biex nifmu ktar ħjar tkun isa eh, xaħġa ma jaħdem il-Facebook sistema ta' informazzjoni jek. Sinjuri, jina naħseb se għafaw, nifsemaw Sinjura Gebart u l-President eh, ta'kom li forsi għal-konklużjonijiet, ovvjament, u għet irrit jonox il-fat li anki jeksar sar progress dan mux bizzejiet, l-istati membri li għadhom l-ura hemm bżon jamlu iktar sforzi jina ċar fuq dan. Eh, bla tlaqliq nejdu, għet nejt u il-parlament li jiena nixtieq li jina ta' iktar ħin li dawk li għadhom lura imma biex jaslu mhux biex joqogħdu jintilfu ġifiri u ma jagħmlux ix-xogħol li suppost isir. Jiena nixtieq li kulħadd jisma dan l-appell li qed nagħmel biex nassumu din ir-responsabbilta ġifri apparti mill il-mod ta' kif il-liġijiet nazzjonali jiġu adottati, ma l-parlamenti nazzjonali huma mamula minn nies tal-politika, nisa u irġiel li Ovvjament għandhom responsabilità eh, fil-gvern mal-gvernijiet imma anki maċ-ċittadini l-amministrazzjoni tal-pajjiżi tagħhom. Il-Kommissjoni ovvjament tkompli terfa' responsabiltajiet tagħha fatt li aħna dan it-timetable ma jfissirx ġifiri li mbagħad kollox se jaqfem, imma xogħol irid isir fuq medda twila ta' żmien li kollox ikun sostenibbli eh, mhux biss din id-direttiva tal- su eh, suq intern immanki għal l-informazzjoni li jkun reċiproku. Se għafqaw l-Komitat IMCO, nirringrazzjakom tal-li intom tajtuni l-ħin biex nitkellem ma'kom nkunu nistaw namlu kritika pozittiva għal direttiva li hija tant strateġika, tant importanti biex jaħdem tajjeb is-suq intern. Grazzi ħafna. Uh, well, thank you, Commissioner, very much indeed. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi tassaw. Forsi nistaw naslu għal punti tal-eluq. Nishtiq nistieden li senjura Gertħard biex tagħmel ċertu punti Qabel kollox nixtieq ngħidlek kemm aħna grati li ġejt hawnhekk u tajtna s-sommarju tiegħek. Dawk il-pajjiżi li għadek ma żorġ naf ċert li l-membri tal-Parlament Nazzjonali jistgħu jilqawk u palma wet fil-smiħ żur kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea biex titkellem dwar dan il-punt. Sur Dekro, ġibit li l-attenzjoni jixtieq jitkellem u forsi jista' jgħidilna fiex jgħat il-Parlament Belġan fuq din il-kwistjoni. Ili naħdem f'dan l-ambitu 42 sena u għalhekk ili nara ħafna xogħol. Mr. Banje, veru inti ġejt iżurna u nil-għawk. Meta qed nitkellmu ġifieri kemm hija neċessarja direttiva, kien hemm ċertu prospetti fatturi li inti rġajt fakkartna dwarhom dwar dak xanna biex nigwadanjaw minn din id-direttiva. Speċjalment tkabbir, iktar il iktar negozju minn l-2002 direttiva li nipruvaw aħna nimplementaw il-situazzjoni direttiva nbidlet mhux ftit li mannix nitkellmu iktar dwar direttiva Balkenstein, imma il-konklużjoni provizorja tal-impatt fuq l-ekonomija, fuq it u fuq ix-xogħol se tkun tan differenti meta wieħed qabbel l-ewwel verżjoni ta' Balkenstein u l-verżjoni l-oħra li ġiet imbidla. Ġifieri kif taħsbu fuq da? Grazzi. je vais vérifier d'où d'où, d'où date, de quelle période date les... Mela, għan iċċekja minn meta mbdow e, meta mbdow dawn iċ minn ta' tkabbir ġifiri ta' 60 għal 1000 u għal 140 biljun ġifiri meta t-nitkelmu fuq 1.5 fil-mija ovvjament jina taw il-departiment tiegħi tawni dawn ċifri ovvjament huma approssimativi. Għalissa direttiva fl-operat tagħha komplut ma nafux eżattament, imma nistgħu nagħmlu ċertu pronostika. Eh, permessa dokumenti li ġorati permessa dan il-Parlament Ewropew. Merci, très brièvement, parce que je pense qu'il faut laisser la... Fil-qosor ħafna xina naħseb li aħjar ikunu l-kollegi tal-Parlament Nazzjonali li jitkellmu, e għonet nirringrazzja l-Komissarju tal iġi żurna. Jina kunta ħafna nisimaw jitkellem fuq dwar l-informazzjoni ċittadini, għax ovvjament dan huwa importanti ħafna fil- fil-pajjiżi tagħna kien hemm ħafna affarijiet folot li mhux minnhom li ntqalu fil-pajjiżna dwar din id-direttiva lek huwa importantissimu li meta nkunu iċċekkjajna l-affarijiet kollha ġifri l-amministrazzjoni, il-PSCs, anki minkejja il-problemi kollha li qed jinqalaw trasposizzjoni tad direttiva huwa l-iktar ħaġa importanti huwa li ċittadina tagħna ikunu jafu eżattament se jkun il-benefiċċju fuq il-livell ekonomiku fuq il-kwalifiki professjonali dawn l-affarijiet kollha għandhom jgħaddu għandi ċittadini Iġifiri l-informazzjoni titissir tissir mill-istati membri, titissir b'mod kbir. Għalhekk l-unika mod li nara jien huwa li l-medja għandhom jinformaw il-ċittadini, ovvjament, kooperazzjoni tal-Komissjoni u tal-Parlament, sabiex jiġu spiegati permezz tal-medja il-benefiċċji b'mod ċar biex naraw xej oħra xej jkun iktar pozittiv fil-ħajja ta' ċittadini. Jekk biss aħna nistgħu imbidlu ċertu femi teżjena. Grazzi tal inti wkoll semmejt dan il-punt. Good. Well, I think uh, Mr. Tajjeb, għandi numru ta' kollegi li jistiju jitkelmu, s-sur Pedikar, Pedika mill-Senat Taljan, jek joġbok. Umbat s-sur Kozoċnik. Forsi tistaw tajdinna xie punti, umbat naddi l-kelma l-sur Banier. Jek joġbok s-sur Pedika. Grazzi, President, grazzi l-Komissarju Barnier. Għandi mistoqsija Meta pajis partikolari u kunem digrit liġi pal per, per esempio l-Italja fejn morru kontra l-implementazzjoni tal-direttiva ta' servizzi, kif għanna nġibu ruħna u kif ħajwieġeb il-Kummissarju? Ħanna men analizi qasira dwar dak li qed ngħid. Biex iwieġeb għal kwistjonijiet li tresqet inna nixtieq nisħaq li l-eżenzjoni twassal għal punti ta' dibattitu tal-direttiva għaliex interpretazzjoni estensiva tal-istati differenti ikolla l-effett li xejjen l-impjant ta' direttiva u tiblokka il-prestazzjoni u l-istabiliment tal-su uniku. U barra minn hekk ixxekkel it-tisħiħ tas-su uniku. Mit-traspożizzjoni li għamlet l-Italja bid-digrit ta' liġi li ġiet approvata ġimma li għaddiet fl-Italja dan l ezenzjonijiet intużaw mod wiesa u dan fil-fatt marru li lin minn dak li staqet l-Unjoni Ewropea. L-artiklu 2 ta' digrit sur kummissarju tajt li dawk li jmorru li lin mill-kamp ta' applikazzjoni tal-direttiva jiġifieri il-servizzi tal-interess ġenerali minn individwi jew eh, kumpaniji privati taħt kontroll pubbliku l-esklużjoni ta' dawn is-servizzi kollha ta' interess kummerċjali jew ta' interess ġenerali ekonomiku imur f'kontradizzjoni l-ewwel net eh, mal-artiklu mal 17 tal-direttiva fejn jgħidu li l-servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku minħabba li huma ekonomiċi jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva. U dan għalhekk imur kontra il-manwal tal-implementazzjoni tad-direttiva tas-servizzi fejn mektub li l-servizzi pal per eżempju ta' dawl u tal-gas huma servizzi ta' interess ekonomiku u għalhekk jidħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' direttiva ta' servizzi. Jider li l leġizlatura Ewropew minn dan xtaq jiprojbixxi l-possibilità tal-esklużjoni fija nfusa tal-servizzi ta', ta interess ġenerali u minnaħa l-oħra l-gvern taljan mexa fil flezenzjoni ta' dan. Għalek nistidnu il-gvern jagħmel riflessjoni mill-ġdid ta' dan l-aspett sabiex bekk jevita li jikkomprometti il-milja tal-anijiet ta' din id-direttiva u jmur kontra il- l-għanijiet stessa direttiva, ġifiri li kunem servizz ta', ta interess ġenerali ekonomiku u bekk kunet jemel xkil għassu uniku fl-istess ħin. Ħanala sur kommissarju, sur president, nishtiq nirringrazzjak. Iżda aħna rridu bħala oppożizzjoni li qed nirrappreżentaw fl-Italja, rridu ngħidu li kieku ridna nadottaw il-regolamentazzjoni Ewropea fuq is-suq Taljan u nsaħħu nfurzaw ir-regoli ta' l-Unjoni Ewropea kienu kun aħjar li fid-grid ta' implementazzjoni skont l-regoli Ewropej idaħħal dak li xta il-Parlament stess, jiġifieri li ninħarsu l-interessi tal-ħaddiema fost dawk il-rekwiziti nazzjonali u transkonfinali biex bekk nkunet nħarsu l-ħaddima ħaddiema u lil dawk in-nies l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Minflok il-gvern Taljan għamel prova jħares l-interessi tal-kumpaniji u mhux ta' dawk in-nies vulnerabbli. Għalhekk qed imur kontra l-Unjoni Ewropea u mhux qed jagħmel tajjeb għal ċittadini Il-riżultat ta' dan huwa li l-prezzijiet ħajkunu għolin u għalhekk nixtieq nkun naf il-kummissarju ser jagħmel jekk eh, ikun hemm każ bħal dan u mġiba simili fir rigward id-direttiva tas servizzi. Grazzi. Qed nabbuża mill-ħin tal-Kummissarju jgħid il-President għamilt diskors twil ħafna stajt tagħmlu f'sezzjoni eh, fil-bidu tas-sessjoni tagħna biex il-kummissarju jkollu ċans tassow wieġbek għal kull punt li inti semmejt. Il-kummissarju Barnier ħarkun maħna għada fid-disa ta' fil-ordu biex jikellimna dwar il-program ta' ħidma tiegħu ħajkolkom l-opportunità titkellmu għada fil-ħodu mal-kummissarju meta jkun għada maħna. U għalek naħseb li nistanala il-sessjoni ta' mistoqsijiet u l-kummenti nistieden li sur Barnier jagħmel diskors tal-eluq u punti tal-eluq fuq dan, mbagħad is senjura Gepard u mbagħad nagħlaq is-seduta. U naħseb nkun nistgħu nagħlqu fil-ħin. Sur Kummissarju, jekk jogħġbok tista' tagħmel diskors tal-eluq. President. Grazzi ħafna, Sur President. Peress li jgħataw il-lejla, għadet nerġan kumma kom l-ewel ħagġa, għalix ma norqoċċaw u kol naħseb tkun xi ħaġa hekk nistgħu nieħdu gost. Mill-leader se tkun mistieden għall-ikla ta' filgħaxija għandek ħafna inviti għaw ejja nerġgħu lura ftit tas serjeta. Ħalli nikkonferma dak li qed l-ewwel fuq l-impatt ekonomiku qed jgħiduli li li figuri li qed nagħti ġifri anke jekk huma approssimativi li nixtieq Umma huma tal-2007 li kienu ħarġu minn studju li indipendenti li sar li sar minn groups Deutsche Planning Bureau ġifiri kienet, saret eh, analizi u perspettiva li kienu sar dak iż-żmien fuq id-direttiva. Is-sur Pelligani qatt għattattent eh, ħafna dak li qal, tkellem fuq is-servizzi dak is-setturi li ma jaqgħux taħt it-direttiva ċertu eh, stati membri bħal Franza neħħow per eżempju ċertu eh, settu ċertu servizzi soċjali per eżempju il- Eh, min jieħu ħsib it-tfal iż-żar il-kinder gardens. Imma is-servizzi soċjali li jaqgħu taħt is-servizzi tal-istat jew inkella minn xi għaddit ta' karità kol ġew esklużi. Ġifieri il-kindergardens privati jistaw jitħlu fil-direttiva l-istati membri li l-maġġoranza tagħhom daħlu kompromess, dan il-kompromess fil-liġi ta' liġiet li kien hemm it-trasposizzjoni dwarha. L-iktar ħaġa importanti kienet ukoll il-protezzjoni ta' servizzi pubbliċi. Eh, fuq dan, ovvjament, rridu nkomplu nid-dibattu u naraw kif se niċċarraw da, dan il-punt li konna u kol ċertezza legali u sigurtà legali. Ġifri, għada nista nkompli nitkellem fuq dan is suġġett nista nkomplu fuq jina naħseb li prokupat xiftit, imħasseb li meta nitkellem fuq ċittadini li jiddependu minn ċertu servizzi eh, li dawn ma, ma jkunux eh, imminati ġifri biex ma jitnaqqar xej minn dak li huwa dovut li ċittadin. Sanal għaw sur president imma ngħidilkom ukoll parlamenti nazzjonali jekk forsi għandkom xi mistoqsijiet li ma kelkomx eh, ċans tgħiduhom s-sajun kella ma rispondejtkomx tajjeb intom tistgħu tkomplu Ovvjament, kuntattjawni permet tal-email, tiltaqgħu mija meta jina semmur minn pajjiż għal ieħor. Mhux eh, nibda minn Londra, sur President, taf, taf xej, għax jiena mort Londra milux u hemm bżonn imur f'pajjiżi oħra wkoll. Sinjura, suġġeri xi ħaġa importanti ħafna fuq l-informazzjoni għal ċittadini. Naħseb li l-istati jistgħu jirkorru għal ċertu kampanji ta' informazzjoni sabiex jilħqu ċertu nies jara nis kifet inti l-beneficju li jistaw jaraw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum iċ-ċittadini. Jina meta kien hemm il-direttiva Balkenstein iftakar il-kampanji u il-kritika stupida li kien hemm dak iż-żmien f'pajjiżi dwar il-plamer Pollak. Imma, meta qed nitkellmu fuq ċertu dokumenti importanti li jkollhom ċertu konsekwenza fil-pajjiżi, jiena Ovvjament, nfakkarkom li il-Kummissjoni tagħmel proposta ta' dokument il parlament u l-Kunsil tal-Ministri. Naħseb li nistgħu wkoll nagħmlu l-istess proposta għal ċertu miżuri ta' informazzjoni li tista' tgħaddi għand il-Parlamenti Nazzjonali din tkun permezz ta' CD Eh, li s-sidi jitkellem fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Eh, skont ovvjament trattat tal-Lisbona, jina ili naħseb fuq dan il-mod ta' kif nistaw ninformaw ċittadini, għax ili nkun eh, imħasseb bil-nuqqas, bil-gap li teżisti bejn xogħol li jsir fuq livell Ewropew u xogħol li jsir fuq livell nazzjonali fil-parlamenti. Għalhekk biex nikkonsolidaw il-suq Eh, waħdini nistaw nirrikorru għal dan, mux jkun xol ta' kull ġima ta' fux, imma jkunu dokumenti, rapporti li jaddu l-Parlamenti Nazjonali bil-sin pajizom informazzjoni dwar dawn ir-rapport, dak kollu l-ETC. Ġifri tkun diskutu dawn l-affarijiet bejnietkom, tadduhom l-isfel lejn in-nies, u mbagħad terġgħu tieħdu l-feedback u dan il-feedback tiġbruh biex jerġa' jgħaddi il-fuq. Ġifri din kienet deċiżjoni li jiena ħadd li nagħmel eh, wara ġifiri li rajġ dak li ġara b'direttiva tas-servizzi. Ġifri jiena din l-informazzjoni ċittadini qiegħda ħafna huwa suġġett li qiegħed tal-qalbi ħafna, grazzi ħafna. Thank you very much indeed and thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi għal diskors tiegħek. Nilqaw id-diskors tiegħek u naħseb li anki il parlamenti Nazzjonali jilqaw il-punti li tqajjemt. Għandkom din l-istadina biex tkunu testaw kuntatjaw lill-Kummissarju Barnier u bħalma għedna qabel signora Gephardt ħatkun il-rapporter għal rapport dwar it-trasposizjoni ta' direttiva ta' servizzi u naħseb t-tajt kantejn u koll. Evelyn Gebhardt, jek joġbok, forse tista tagħmel diskors tal-elu mbagħad nistgħu nagħlqu s-seduta. Grazzi ħafna, nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha li jagħmlu l-isforz li jiġu hawnhekk Brussell magħna biex jiddiskutu trasposizzjoni u l-implementazzjoni tad direttiva tas servizzi. Kien dialogu utli ħafna, ksibt ħafna informazzjoni utli għalija ma tħalx biex nitkellem dwar il-punti kollha ma kenniex jien biżejjed iżda fukajna fuq numru ta' punti tassew importanti. L-aktar importanti huwa li jkun hemm kooperazzjoni fi spiritu ta' trattat ta' Lisbona, ġifri fi klim ieħor li aħna fuq il-livell Ewropew naħdmu aktar brabta sfiqa mal-membri tal parlamenti nazzjonali u morru ftit li lin mit-trattat tal-Lisbona. Dan huwa importanti ħafna li konna din ir-rabta bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istituzzjonijiet nazzjonali li naħdmu fl-imkien, niddiskutu l-affarijiet fl-imkien u nkunu nafu fuq xi qed nitkellmu, nistabilixxu bażi komuni għal kooperazzjoni. Din hija importanti ħafna. Xi ħaġa oħra li ħarġet mid-diskussjoni kienet li aħna rridu niksbu Ewropa mamula mill-ċittadini. Ewropa għad-ċittadini u din hija importanti ħafna. Tkun teżisti wkoll fil-leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol u rridu nirrispettaw id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar ix-xogħol. il sinjura Jansen mill-Iżvezja fukat fuq dan il-punt u rridu niddiskutu issa kif nistgħu naħdmu flimkien fuq kwistjonijiet bħal dawn, per eżempju id-direttiva ta' servizzi u anki direttivi oħrajn nistgħu naħdmu flimkien dwarhom. Għanna rwol importanti ħafna biex bekk nkunu nafu kif il-unions f'pajjiżi Skandinavi ser jaħdmu u għawn għal darboħra il-kooperazzjoni il-kollaborazzjoni hija importanti biex naraw kif nistgħu nsibu twiġibiet importanti għal kwistjonijiet li jitqajmu hemm ċertu kwistjonijiet li huma mhux biss bħala riżultat ta' direttiva ta' servizzi iżda minn direttivi oħrajn. Ikonna ħabtu wiċċna magħhom u mbagħad fir-rigward il-rwol tal-PSCs. Dan huwa importanti ħafna. Ajjem bosta drabi fid diskussjoni tagħna llum huwa bażikament l-aktar aspett importanti tad direttiva tas servizzi għal ftuħ ta' swiq f'dan dan il-suq komuni li rridu jkollna. Biex bekk il-fornituri ta' servizzi jkunu jistgħu jiċċaqalqu fiħdan Ewropa waħdanija biex jistabilixxu il-kumpaniji tagħhom fejn jinxtiequ. Il-PSCs jistgħu jħaffu dan ix-xogħol u l-Kummissarju Barnier għajjem dan il-punt fil-qafas tal-informazzjoni. U aħna tkellimna propju dwar dan dwar il-ħtieġa li jkollna xorta ta' qasim ta' l-informazzjoni, kampanja tal-informazzjoni fuq il-fornituri ta' servizzi fuq il-possibilitajiet li jeżistu u dan rajtu f'numru ta' diskussjonijiet differenti. Ħafna drabi dawk li jistaw jamlu l-aktar profit minn dan ma jkunux jafux x-possibilitajiet għandhom u għalek il-PSCs u ma tant importanti. Dan il-logo li qed jiġi imniedi huwa importanti wkoll sabiex nkun nistgħu nippreżentaw din il-kwistjoni kollha fil-qafas tal-kampanja ta' informazzjoni. Waħda mill-punti importanti li diskutejna hawn illum u li tqajmet bosta drabi kienet propju din. Ħanala fir-rigward l-ambitu ta' direttiva ta' servizzi, nixtieq ngħid li għatem lok u ħtieġa aktar diskussjoni biex niċċaraw l-ambitu u naħseb li dak li għal sur Barnier, il-Komissarju Barnier huwa importanti ħafna. Neħtieġu li jkun hemm diskussjoni u li din ikollha rwol importanti tassaw sabiex nkunu nistgħu nistabilixxu xinu ma distinzjonijiet differenti bejn servizzi ta' interess ġenerali u servizzi kummerċali. Hemm ukoll servizzi oħrajn li ma jaqgħux taħt il-qafas ta' din id-direttiva u jkunu jeħtieġu qafas differenti fejn jitpoġġew. Dan għadu mhux ċar kif jista' iseħħ, ma nafux kif ħanitrattaw b'din il-kwistjoni partikolari, iżda nafu ħaġa waħda li hija ċerta. Ma nistgħux inħallu l-affarijiet kif inuma u ngħidu li l-istati membri jistgħu jagħmlu dak li jridu. Jew inkella li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ħatatta sentenza fuq dan. Le, rridu nipprovdu ċertu tweġibiet għal dawn kwistjoni differenti, rridu nipprovdu sigurtà legali li hija meħtieġa u hawn għal darboħra naħseb li jatfadlinna aktar xogħol li rridu nagħmlu. Aħjarna la hawn nieqaf hawnhekk tajt il kelliema għaliex il-President qed jistidinni biex nagħlaq id-diskors tiegħi. Naħseb li l-grupp tiegħi għadu ma stabilixxix min ħajkun ir-rapporter għalissa, iżda nittama li jiena niġi mażula mill-grupp tiegħi biex nkun ir-rapporter jew nkella shadow rapporter. Bekk nkun nistgħu nidħlu fid-dettalji u l-punti differenti ta' din il-kwistjoni importanti fil-qafas ta' dan ir-rapport. Naħseb li l-grupp tiegħek ikun qed jitlef opportunità kbira li ma, ma joffrilekx il-xogħol ta' rapporter u jiena lek fiduċus li dan ħajseħ, jgħid il-President. Sinjuri, Kien pjaċir kbir għalina li konna l-prezenza ta'kom hawn f'din is-sessjoni. Grazzi tal-isforz ta'kom li tiġu hawnhekk, nittamaw li tkomplu l-kollaborazzjoni ta'kom. Nixtieq nagħlaq billi ngħid kentejn fuq punt partikolari, frażi li juża l-Kummissarju. Meta kienet jitkellem dwar il-PSCs, li jgħatu l-ħajja l-direttiva ta' servizzi. Jena nħoss li l-laqa tal-lum kienet propju fuq dan. Kienet Għalina li naraw kif din il-bicċa xogħol li għamilna din il-proposta leġislattiva issa qed tieħu l-ħajja fil-pajjiżi tagħkom u issa qed timxi fuq il-suq Ewropew. U niftakar li s-Sinjura Hanslik eh, ġabet kollega tagħha mill-Parlament Pollak, mill-Gvern Pollak, u nixtieq nagħlaq u ngħid li meta jiena mort f'Kedor Sej, eh, kelli diskussjonijiet qabel ma għalaqna d-direttiva ta' servizzi u meta kont hemmhekk jiena kont sodisfatt li kien hemm il-poster ta' dan il-kollega Pollak stess f'dak il-post u għalhekk dan juri li tassow stajna nwettqu bil-fatti direttiva ta' servizzi. Naħseb li qed nippruvaw insibu xi ħaġa ikonika bl-istess mod biex nimxu l-qoddim nittamaw li intom tistaw tajnuna niksbu dan il-an, nerġa nirringrazzjakom tal-li ġejtu u nishtiq infakka l-membri tal-kumitat li ħan l taqaw għada f'wieħed ġet lieta u nħares il-qoddim biex nistiden l-kummissarju għal darboħra. Wara ħajkonna l-votazzjoni u għalek tinsaw xieġibu l-karta tal-vot ma'kom. Naġġorna seduta.